Dear colleagues, probably we Eżis kollegi, naħseb li nistaw nibdew. Nistaw nibdew billi niddiskutu l-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna, ġifieri l-adozzjoni tal-aġenda. Kien hemm ħafna gruppi illi talbu li posponu l-votazzjoni fuq l-oġġezzjoni ta' tlet partijiet fil-punt numru 20-21-22 tal ġenda tagħna u fil-fatt diħan ipposponuha għall laqa tal-14 ta' Jannar u fil-fatt ħan votaw fil-plenarja fil-mini plenary ta' Jannar, ġifi 25 ta' Jannar. Id-dibattitu fu dawn it-tlet oġġezzjonijiet xorta waħda ħanamlu illum jekk ma tkun l-ebda oġġezzjon nista' ngħid illi l-abbozz ta' l-aġenda kien adottat bidla zaħira. Jekk mem l-bda ġazzjoni nistaw nkomplu issa, issa għandu ftit ħabarijiet minna ħatar, tijaj minna ħatar ċer, dwar il-laqa f'jannar, il-sessjoni ta' għarna f-sinar, tal-14 ta' jannar hija kkanċellata u laqa straordinarja sessir fi Strasburgu. Nar il-ħamis 21 ta' jannar. Mid-disa sa' ħalli bekk aħna nivvotaw fost l-oħrajn fuq ċertu opinjonijiet urġenti. Illum għanna servizz tal-interpretazzjoni bil-21 lingwa uffiċjali u passoltu il-file ta' din il-laqa huwa disponibbli għalikom bil permess tal-programm fuq l-internet u din il-laqa ħatkun imxandra fuq l-internet ukoll. Issa nistgħu ngħaddu għat-tielet punt fuq l-aġenda tagħna, ġifiri skambju ta' opinjoni mal- kummissarju tagħna Sur Carmenu Vella nixtieq nirringrazzjak tal-li inti qiegħed inti il-kummissarju tirrappreżenta l-ambjent, kwestjonijiet ta' sajt u kollu u anka l-agrikoltura u l-ewwel darba għandna l-okkażjoni diskutu flimkien il-pakket tal-ekonomija ċirkolari u passoltu aħna nibdew mill-prezentazzjoni minna tal-kummissarju għal madwar 10 minuti u mbagħad iktar qudiem kun nistgħu nibdew bid-diskussjoni tagħna flimkien mal-membri tal-gruppi politiċi dwar dan is-suġġett tant importanti. Għalli fidejk, Aziz Komissarju. Grazzi ħafna Giovanni, Aziz kollegi, Aziz MEPs, nishtiq nawgralkom u nofsnar tajjeb u ningrazzjakom tal-li għattun dil-opportunità sabiex napprezenta, nipprezentalkom il-pakket tal-ekonomija ċirkolari tal-Kommissjoni xejn iktar dettal milli għamilna sissa. Jiena qiegħed hawnhekk lum minħabba nixtieq inserħilkom raskom li dan huwa l-aħjar pakkett possibbli l-Ewropa tista' tipproponi fil-klima ekonomika li ninsabu fiha bħalissa. Jiena smajt b'interess reazzjonijiet minnaħa tagħkom dan din l-istituzzjoni Wara li l-proposti kienu prezentati mill-Viċi President fit-2 ta' Diċembru qabel ma ntħol fid-dettal dwar dan il-pakkett nixtieq li ngħaddi żewġ kummenti ġenerali. L-ewwel nett għanna xaħġa xinejdu fuq il morta kif fassana dan il-pakket. Il-pakket tal-iskart oriġinali kien irtirat minħabba li aħna sibna l-kamp applikazzjoni kien ħajkun wis limitat u l-proposta tal-ekonomija ċirkolari jissajja ħafna iktar wiesa ħatkopri ħafna tħassib reali bħal disen tal-prodotti kif ukoll kif il- l-tendenzi tal-konsum jistaw jimbidlu bilan li aħna niprevjenu l-iskart l-ewwel qabel kollox. Edin nħarsu kol permezz dan il-pakket ċiklu lejn iċ-ċiklu kollu tal-modell ekonomiku u mhux biss lejn l-aħħar stadji ta' dan iċ-ċiklu ġifieri l-istadju tal-konsum. Dan kien riżultat dan il-pakket ta' proċess twil ta' konsultazzjoni kemm fid-dan kummissjoni stess mal-partijiet interessati u anka mal-Parlament Ewropew. Dan ħajkun implementat dan il-pakket mill-Kummissjoni kollha kemmi u mhux biss mid-Direttorati Ġenerali, ġifieri dan huwa pakket tal-iskart illi fil-fatt jikkonsisti f'ħafna miżuri differenti, soft u hard, b'azzjonijiet li huma pjanati. Anka, marbutin maħom għanna data ta' skadenza li stabilixxejna, it-tini puntijiet huwa fuq il-livell ta' ambizzjoni. Jina nista' nidħol iktar fid-dettal dwar dan il-punt ħalli nurikom kif aħna zidna l-livell ta' ambizzjoni ta' dan il-pakket. Sta' qabel ma nagħmel hekk nixtieq nistaqfu ħaġa partikolari. Il-pakket li ħadd nipproponu ħa jwaslu riżultati ta' vera għan-nies tagħna. Dawn il-proposti ħajaħdmu fir-realtà Dan huwa dak li verament jagħmel lil pakket iktar b'saħħtu. U dan pakket allura jirrappreżenta ambizzjoni ġenwina u mhux biss affarijiet li qed noħolmu bihom u jidru sbieħ fuq il-karta biss. Issa li wasal il-miliet għandna dan ir-rigal milejja inneħu il-gizwi ħalli naraw xfieq. Il-pakket tal-ekonomija ċirkulari mhux biss ħtieġa ambjentali, dan il- dal-pakket jagħmilha ovvija li jagħmel iktar sens mill-perspettiva ekonomika li nużaw rizorsi naturali bl-iktar mod għaqli possibbli. Dan il-modell huwa l-unika wieħed li jagħmel sens fuq perjodu twil ta' żmien għall-ekonomija Ewropea tagħna kemm għall-individwi kif ukoll il-kumpaniji. Il-kwistjoni mhijiex jekk aħna nixtiequx li l-Ewropa fil-fatt tixtieq tibda b'dan din tkompli timxi b'din id-direzzjoni ta' ekonomija ċirkolari. Iżda rridu naraw kif nistgħu l-kumpaniji ċittadini u l-istati membri tagħna sabiex jaslu propju fejn aħna nixtiequ u li jagħmlu dan malajr. Għadin raġuni għandna bżonn ta' għafas komprensiv u ambizju l-Unjoni Ewropea sabiex jagħti imbuttatura l qoddim l-ekonomija ċirkolari ħalli naġlu t-tranzizzjoni kemm jista' jkun n-implementawa. Dan il-qafas jieħu l-forma tal-pjantazzjoni illi jgħat identifika l-oqsma li rridu jkun indirizzati. Dawk li aħna din niproponu tikopri il ċiklu tal-ħajja tal-prodotti u materjali kollha. Nibdew mid-disin tal-prodott, naddu għal proċessi tal-manufattura, u kol nanalizzaw il-mod ta' kif il-konsumatur jgħat jażel il-prodott u jkun smaħ nitkellmu wkoll fuq il-ġestjoni tal-iskart u anka nerġgħu immorru lura mbagħad tal-produzzjoni. Daw il-proċessi kollha ħajkunu appoġġjati mill-istrumenti u fondi finanzjarji. Id-dissin huwa fil-qalba tal-ekonomija tagħna. Kollox minn hemmhekk jibda u aħna qegħdin nieħdu impenn sabiex niskuraw li l-prodotti tisiru iktar faċli sabiex issewwihom, taġġornhom, iżżarmhom kif ukoll tirreċiklhom permezz tal-qafas li għanna diġa implementat palissa tal-eco design. Aħna din proponu kriterji anka fuq l-electronic displays. Aħna mux biss qed nipruvaw naraw kbir fl-affarijiet Iżda aħna naħsbu li l-bidliet xkejk nanka fid-disin tal-prodott jistaw jagħmlu differenza kbira. Hemm ħafna appoġġ ukoll għall-idea tal-ekonomija ċirkolari iżda s'issa vera ftit kellna għodda fidejna sabiex ngħinu li ċittadini jażlu mod informat għabbażi ta' informazzjoni li huma għandhom fidejhom, skont riċerka li aħna midna rajna l-konsumaturi għandhom bżonn iktar informazzjoni, huma jixtiequ aktar informazzjoni, hemm bżonn li jkun hemm prodotti li kun jistgħu jżommu għal t twal ta' żmien illi tkun tista' għom iktar faċilment dan huwa tajjeb mhux biss għall-konsumaturi zdan kall ambjent Għalhekk il-Kummissjoni qiegħda revedi it-tikketjer tal-enerġija u tikkonsidra li tinkludi informazzjoni fuq il-tikketta tal-enerġija l-għanda tkun obbligatorja, iżda il-tikketta fuq bazi volontarja u koll hija importanti, l-eco label tal-Unjoni Ewropea palissa tkun reveduta u għanda tinata aktar seta dan l qasam Il-Kummissjoni jeddu tanalizzaw kol metodologija ġdida għall-environmental footprint. Aħna nistaw nizzaw din lodda sabiex nkejlu aħjar u ninformaw aħjar dwar il- konsum tal-elettriku ta' ċertu prodotti lill-organizzazzjonijiet. Aħna beħsibna wkoll nevitaw informazzjoni li mhijiex ċara u niżguraw li l-standards li huma palissa implementati għandhom ikunu irrispettati. Jiena kuntent ħafna bil-possibilità illi nibdew investigazzjoni b'dak li bl-Ingliż nsejħulu planned obsolescence. Ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nevalwaw dan il-programm u nidentifikaw nindirizzaw dawn il-prattiċi fl-imkien mill-partijiet interessati. L-autoritajiet pubbliċi huma fost l-ikbar rappresentanti tal-konsumaturi. Il-kontijiet tal xiri pubbliku fil-fatt jammonta l-20% tal-GDP tal-Unjoni Ewropea u aħna fil-fatt naħseb li nistgħu nużaw dan favorina ħallin waslu għal-bidla u nkun nistgħu nħeġġu l-awtoritajiet pubbliċi sabiex jużaw aħjar il-kriterji tal-ekonomija ċirkolari meta huma jaslu biex jixtru ċertu prodotti għalhekk ħan irrevedu kriterja għal xiri pubbliku favur l-ambjent Green Public Procurement u l-Kummissjoni ħa tagħti eżempju bl-azzjoni tagħha stess. Meta l-Viċi Presidenti preżentew il-proposti, aħna konna għadna nibdew ħiċċar ta' Deċembru u issa qed nirrevedu l-anijiet fil-qasam tal-iskart mpoġġu fil-qalba ta' dan il-pakket. Edin nħarsu kol ġerarkija tal-iskart. Jekk inħarsu lej s-sena 2012, 36% biss tal-iskart kien irriċiklat b'mod effettiv, 37% ftit iktar minn dak li kien irriċiklat intrema allura dan ifisser li aħna qegħdin nitilfu riżorsi li huma verament sewja u ta' valura tinpoġġu ħafna iktar pressjoni fuq l-ambjent u qegħdin nitilfu wkoll opportunitajiet tajbin ħafna sabiex ikon namlu l-kummerċ b'dawn il-prodotti, aħna qegħdin nipproponu li dan kollu nbidlu permezz ta' qafas politiku ċar u stabli. Qed inħeġġu l-pubbliku l-laturi privati sabiex jiżviluppaw strateġiji ħalli jkun hemm investiment fuq medda twila ta' żmien. Beħsiebna naraw illi nifukaw fuq il-prevenzjoni tal-iskart, nifukaw fuq l-użu mill-ġdid u r-reċiklaġġ u bessibna li inneħu darba dejjem u għal kollox l-użu tal-rimi fil-mizbliet, ħalli nevitaw li kunem kapacita zejda fil-impjanti tal-ħruq tal-iskart u l-impjanti ta' trattament biologiku mekkaniku. Aħna bessibna li introduċu għanijiet mid-term u long-term ħalli bekk naraw li kunem ir-reċiklaċ tajjeb. Hemm klawzula ta' revizjoni wkoll ħalli bekk nerġgħu nanalizzaw il kamp ta' applikazzjoni għal għanijiet iktar ambizjużi sa' sena 2025. Nerġa' ntenni li lan ta' neħija tal-miżliet huwa obbligatorju għal kulħadd dan ifisser li 10% tal-iskart municipali jista' jintrema uh, fil-mizbla sa sena 2030. Dan huwa pass importanti il-qoddim illi wassalna għallan ambizzjuż illi fil-fatt ma kienx jinsab fil-proposta ta' qabel. Tejjibna ġifim il-proposta ta' qabel, A parti minna kien hemm numru ta' affarijiet oħra li tejjibna. Ħansemmi xi ftit minn l-affarijiet illi tejjibna għanna metodi aħjar issa sabiex nikkalkulaw l-istatistika r-reċiklaġġ ħalli issa jkollna verament level playing field ġenwin iktar preċiż. Et noħorġu b'dispożizzjonijiet ħalli nipromovu strumenti ekonomiċi ħalli jkollna ġestjoni aħjar tal-iskart. Introduċejna l-obbligu wkoll ħalli neħu ħalli niprevjaw niskużawni kemm jista' jkun l-iskart u naqsu l-ammont ta' ikelli u amormi u anka sabiex innaqsu l-iskar fil-qasam tal-kostruzzjoni. Introduċejna obbligu ħalli kuna regoli ktar ċara fuq fuq l-użu mill-ġdid. Għanna rekwiziti minimi sabiex intejbu d-disin u l-mod ta' kif aħna edin nużaw l-iskemi ta' responsabilta tal-produttur Edin nestendu kol l-obligu għal-ġbir separat tal skart bioloġiku, et nċaraw kol afas legali tal-bajbor tal-product kif ukoll l-status ta' land of waste. Et nisimplifikaw kemm jista' jkun l-obligi li huma marbuta mar-rapporti li jridu jinħarġu ħalli bekk impoġġu nqas fuq l-SMEs. Issa nixtieq nifoka fuq setturi li bħalissa qegħdin jiffaċċaw problem partikolari. Aħna rridu ninteressaw dawn il-problemi b'mod iktar preċiż ħalli naraw li l-interazzjoni fil-fazi differenti ta' ċiklu qed ikunu konsidrati f'din il-katina kollha tal-valur. Issa ħan nitkellem fuq ir-rimi ta' likel Naf li l-kol kemm aħna naħsbu għall istess mill-perspettiva soċjali u morali u kif ukoll ekonomika mhuwiex aċċettabbli illi tant hemm ikel li għadu tajjeb sabiex jittikel li xorta waħda din qiegħed jintrema. Fil-fatt madwar id-dinja qed naraw li l-opinjoni tal-pubbliku f'Settembru u rritna li edha tinbidel minħabba li l-ġnus u kol adottaw għan vinkolanti sabiex inaqsu l skar turrimi tal-ikel bin-nofs. Issa l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri ħadu impenn sabiex jilqu dan il-għan ukoll. Il-proposti tagħna qegħdin jiffukaw fuq dak li aħna nistgħu nagħmlu bħala Unjoni Ewropea. U ninkludu kol dati ta' best before li fil-fat ħafna drabi l-konsumaturi jifmuhom ħażin qed nitolbu l-istati membri jieħdu azzjoni fuq ir-rimi ta' prodotti tal-ikel fuq kull stadju tal-kompetenza tagħhom bej il-produzzjoni tal-proċessar u l-produzzjoni kemm fir-ristoranti kif ukoll fil-ħwienet u anka fid-djar. Ħanaħdmu flimkien mal-istati membri u mal-partijiet interessati u anka partijiet interessati li huma attivi matul il-katina tal-ikel sabiex ikonna pjattaforma dedikata għal ek propju ħalli tenna l kolner u dan il-għan. Il-proposta tagħna hija niżviluppaw metodu ħalli jkollna l-possibilità nikkwantifikaw u nifhmu għal fejn qiegħed jintrema l-ikel ħalli bekk nkun nistgħu nitkejlu nkejlu l-progress li qed isir. Issa fil-qasam tal-plastik, hawnhekk hemm bżonn nieħdu azzjoni urġenti. L-użu tal-plastik fl-Unjoni Ewropea kiber b'mod um, kostanti. As minn 25% tal iskar tal-plastik qed ikun riċiklat iżda 50% tal iskar xorta għadha qed intrema fil-miżbliet. Kif qed tilkom qabel il-proposta leġislattiva ħazzit l-anijiet li għanna bħalissa riċiklat għall iskar municipali kif ukoll l iskar tal-plastik. Flimkien dawn il-miżuri, flimkien ukoll mal-miżura li Eh, aħna naqsu l-użu tal-mizbliet, tissa u kol tenna ħalli jinġabar l-iskart mod separat. Iżda ma jistax ikonna biss intenzjonijiet tajbin, irridu namlu iktar ħalli nil-qolanijiet tagħna. L-pjantazzjoni jista' jenna permezz ta' miżuri li jistgħu jisaħħu l-eco design u anka jintroduċu standards ta' kwalità għal materja prima sekondarja li tinkludi anka l-plastik. U pala parti minn dan l-approċ speċifiku għal plastik, il-Kummissjoni ħatħejji strateġija speċifika li ħatkun edha tindirizza l-problemi li għadin li prezentawna l-plastik u l-użu tal-plastik fil-katina tal-valur. Aħna ħanħarsu koll lejn loqsma li huma problematiċi bħal kimika li hija ta' tħassib partikolari kif ukoll elementi oħrajn għalibek aħna nkopru ċiklu kollu tal-użu tal-plastik. U nixtiequ li niżguraw illi plastik reċiklat tajjeb biex tintużaw kompetittiv innovativ ħa kun qiegħed ikun prodott fl-Unjoni Ewropea issa l-iskart fl ipra Aħna din niddiskutu wkoll dan il-punt għal bosta raġunijiet differenti anka minħabba l-impenn li ħadna fuq livell internazzjonali li fiħdan l-anijiet ta' l-izvilup sostenibli aħna ħadna mpen li ħannaqsu l-iskart fl-ippra tagħna sas-sena 2025. L-azzjoni tagħna fuq il-basktijiet tal-plastik jintużaw tarba biss kien verament pass importanti l qoddim u l-isforzi kollha li staw nagħmlu sabiex innaqsu r-rimmi fil mizblit u nżidu riċiklaġġ tal-iskart jistgħu jgħinuna iktar. Il-Kummissjoni għat indirizzaw koll il-problema li aħna għandna permezz ta' fil-kontest tal-iskart aħna diġa bdejna naħdmu ħalli bekk nilħu l-lan illi stabilixxejna ħalli naqsu l-iskart fl bi 30% sa' sena 2020. Eżis kollegi, nixtieq illi intemm id-diskors tiegħi biftit kliem fuq dak illi semmejtilkom iktar qoddim ġifiri l-qafas eh, tal-Unjoni Ewropea li jista' jpermettilna l għanijiet tagħna. Aħna għandna numru ta' miżuri ta' appoġġ finanzjarju fosthom Horizon 2020, il-Bank tal-Vestiment Ewropew, l-EFSI u anke l-Fondi Strutturali. Fil-kontest tal-Orizzont 2020 għanna inizjattiva li tammonta għal 650 miljun euro illi t-nedet fil-kontest ta' proġett li jissejja Industrija 2020 fiħdan l-ekonomija ċirkolari. Programmi ta' politika reġjonali jistgħu jgħinuna sabiex nimplementaw bidliet fir-realtà bil-appoġġ ta' investimenti u ġbir separat tal-iskart. Sas-sena 2020 hemm 5.5 biljun euro li huma dispożizzjoni tagħna ħalli jintużaw fi proġetti ta' ġestjoni tal-iskart rridu nibatu l-messagġar li l-fondi strutturali ħajintużaw sabiex nifinanzjaw il-ġerarkija tal-iskarti ġifiri l-Unjoni Ewropea miex ħatkompli tinvesti fil-bini tal-mizbliet jew ħruq tal-iskart jekk sakemm ma jkunx verament hemm bżonn impjant bħal dan, aħna nixtiequ li noffru opportunitajiet ġodda lis settur privat u l-Kummissjoni ħatħeġġeġ l-applikazzjonijiet li għandhom jitress u għal-Fond Ewropew tal-investimenti strateġiċi li jistgħu verament jgħinu ħalli jkun hemm iktar finanzjament lis settur privat. Ġimma ilu jina prezentaj dan il-pakket l-Bank tal-Investiment Ewropew jien verament għawajt qalbi meta rajċ kienet il-risposta tagħhom. Il-President tal-Bank tal-Investiment Ewropew, Sur Hoyer, informani li l-Bank tal-Investiment Ewropew diġa għamil kofinanzjament ta' proġetti tal-ekonomija ċirkolari illi jammontaw għal valur ta' 15 biljun euro, 16 biljun dollaru f'dawn l-ħar snin. Il-bank fil-fatt il-ġimgħa li għaddiet qabel illi aħna nistendu kriterji tal-ġibilta għal innoffin li huwa programm illi għandu 24 biljun euro dispożizzjoni tiegħu sabiex jiġbed iktar proġetti tal-ekonomija ċirkolari. Aħbar tajba għal dawn il-proġetti hija illi speċjalment fejn aħna din naraw li hemm daqsxejn riskju iktar li għandna wkoll bank li jgħad fuq il naħa tagħna li lest li jselli flus l proġetti li huma fukati sabiex ibidlu l-affarijiet kif huma bħalissa u jnejnuna il wittu triq għall-ekonomija ċirkulari. Sinjuri, nixtieq ningrazzjakom tal-intom interessati ħafna f'dan id-dossier jina konvint il-pjantazzjoni u l-proposti verament ħajna sabiex naslu għalli naslu għal riżultati tangibli ambizzjużi u li nibqgħu nħossuhom għal perjodu twil ta' żmien. Jiena nixtieq nerġa' ntenni li dawn huwa proposti realistiċi li kienu ppreċiżati sabiex nadottaw rwieħna għal realtà ekonomika ta' żminijietna. Nixtieq ngħidilkom li dawn għadhom proposti allura nitlob Il-kooperazzjoni l-impenni intom tistgħu tieħdu fid-dialogu fiħdan il-kumitati parlamentari, fiħdan l-istati membri tagħkom, fir-reġjun u l-bliet minn fejn kif ukoll ma' partijiet interessati li konċernati. Jiena nixtieq ngħidilkom ukoll meta preżentaj dan il-pakett lil konsil l-istati membri laqgħu b'mod pożittiv ħafna dan il pakkett Mela jiena nistanejt li nserra fuq il-partijiet interessati kollha, speċjalment nserra fuqkom ħalli tkomplu din id-diskussjoni tiżguraw li ċittadini Ewropej jistgħu jibbenefikaw verament minn bidla maġla kemm jista' jkun għal modell tal-ekonomija ċirkolari. dinja u l-Ewropa li għandna bżonn fil-ġejjini u l-Ewropa li għandha bżonn l-ekonomija tagħna. Ningrazzjakom il-kol tal-attenzjoni. Thank you very much, Commissioner, for your exhaustive uh, presentation. And now we start with uh, the first... Grazie ta' dik il-prezentazzjoni, issa nibdew bl-ewwel żewġ Kelliema, non rappresentant tal-grupp politiku. Grazzi ħafna, Sur Kummissarju. Anna, nishtiq nirgazzek tal-li għata u tal-li rġajt eh, prezentaj dan il-pakket. Is-sena li għaddiet bħal dażmien żmien kien hemm ħafna kollegi minn naħa tal-Kummissjoni li rtiraw dan il-pakket lura minħabba li qalu li jixtiequ li kollha pakket iktar ambizzjuż. Qed naraw li intom rġajtu, ħdimtu ħafna fuq dal-pakket u inti personalment nirringrazzjak, inti ħdimt ħafna wkoll u ħriġtu bi proposta ġdida jiena jkolli ngħid li din l-ambizzjoni kollha mhix qed nara f'dan id-dokument. Verament fiċċejt flejtu sew dan id-dokument, però jkolli ngħid illi dan livell ta' ambizzjoni mhux qed nara imkien. Inti qed iva illi dan huwa kemm applikazzjoni iktar wiesa veru, iżda minħabba fek xorta waħda ma koprejtux kollox kif suppost u dik il-ħaġa li verament jiddispeċini dwarha hija illi l-effett ekoloġiku u ekonomiku li huma żewġ effetti ewlenin li għanna nerħu permezz tal-ekonomija ċirkolari mhumiex daqshekk ċaru. Jiena jekk nisma' il-partijiet interessati min-naħa tal-industrija nara li huma huma mbeżza ħafna li dan huwa biss strument li ħajkun biss ibbeżat fuq l-istejjes. Jiena nittama li dan ħajkun verament strument li jista' jqallan aktar flus din hija l-iktar ħaġa deċiżiva u importanti. Jiġifieri jidispeċina aħna idna nitkellmu fuq eh, l-affarijiet antiki li wieħed jista' jirreċeklhom bħal pereżempju rota antika. Iżda jiena naħseb illi program tazzjoni kien ħajkun importanti, però Jiena kieku kont nippreferi li kieku kellna pakket iktar kompatt, iktar preċis minħabba illi naturalment dan qed ikun interpretat minn barra din l-istituzzjoni minn barra l-Unjoni Ewropea bħala pakket ġdid għal l-iskart biss. Jiena naf li fl-Unjoni Ewropea dejjem hemm naturalment ħafna affarijiet differenti, pożizzjoni differenti, iżda l-iskart qed ikun ċertu pajjiżi kalkulat u imkejjel u naħseb li aħna nafu sew dak li rridu nagħmlu. Apparti minn hekk, jiena naħseb li il-kelma proibizzjoni tal-miżbliet din hija xi ħaġa li aħna rridu inneħħu anke fil-Ġermanja meta nitkellmu fuq hekk. Kulħadd fil-fatt jibżgħu minħabba illi edin jajdu bitċar li l-elmis bit ħajqfu jintużaw darba l-dejjem u daqshekk iżda aħna mhux hekk rridu ngħidu, aħna rridu nippruvaw nużaw is-sistema ta' riċiklaġġ aħjar nispjegaw aħjar xini l-intenzjoni tagħna ħalli jkun hemm separazzjoni tal-iskart minn qabel ma jintafa fil-miżbla. Apparti minn hekk issa illi dal-waqt il-miliet maħna kulħadd is-soltu joħob joħlom u jkollu fantazija daqsxejn iktar mis-solt. Iżda jiena naħseb illi għandna jkollna pakkett wieħed u sħieħ illi jkopri dawn il-punti kollha, inkella jkolli ngħid kif tista' issib il-kuraġġ illi tippreżenta dawn il-punti minħabba illi fil-fatt hemm ċertu punti li diġà jinsabu fil-direttiva tal-iskort mux tugun implementati. Aħna għanna ħafna direttivi illi fil-fat kienu implementati ġġa fil-liġi nazjonali, iżda fil-reġuni mux qed ikunu implementati din hija l-iktar ħaġa li titfana lura fil komissarju Naħseb illi hemm bżonn li tiftaħajnek fuq din il-ħaġa. Aħna fil-fatt nafu illi fil-fat għanna ċertu affarijiet li diġa huma implementati u hemm bżonn li jkunu implementati fil-reġuni. Onorevoli Bonafè. E, eh, Grazzi President. Komissarju, l-ewwel net nixtieq nirringrazzjak għal din il-preżentazzjoni dettaljata u preċiża ta' suġġett tant komplikatu li l-Kunsilli jilħa ħafna oqsu differenti, ma rrid nirringrazzjak u kol tal-li inti u l-Kommissjoni zammejtu kelmtkom meta rtirajtu il-proposta ta' qabel, intom wettu li il-proposta l-ġida ħatkun edaw qabel it-tmim ta' sena u edinaw. Iġvi intom vera ħdimtu inti emmint fiha di u emmu koll il-fat li wara dan pakket ħadmu aktar DGs dan huwa sinjal pożittiv għaliex dan huwa sinjal li Eh, dan huwa l-approċ li għandu jkollha din l-ekonomija ċirkolari, ġifieri approċċ holistiku, approċċ li jara iċ-ċirkju iċ-ċirku biex ngħidu hekk. U l-ewwel direttiva fil-fatt kienet zbilanċata wisq fuq l-iskart. U hawnhekk Eh, qed jiġi konsidrat ukoll il-mod kif jinħolqu jinħolqu l-iskart imma l-approċ tal-ekonomija ċirkolari mhijiex politika ta' skart biss, saqasija politika ambientali biss, hija politika ekonomika li eh, tiġbed flimkien, tiġbor flimkien il-partijiet interessati kollha mill-istituzzjonijiet, intraprizi, eccetera Isu għanna model ġdid ta' zvilup li għaddi minn modelli industrijali differenti eh, li hemm eh, l-enfasi fuq il-sostenibilità ambientali, l-użu effiċenti ta' risorsi, eccetera. Jena naħseb id-dinja opportunità tajba biex najdu mhux biss kemm il-possibilità ta' postijiet ġodda ta' xogħol wara din l-ekonomija ċirkolari, imma wkoll hija l-opportunità li nenfasizzaw xi ftit fuq dawk il-kwistjonijiet li forsi għanna bżonn nisla għazet fil dettall fuqhom. Issa jiena ma rridx nitkellem dwar il-livell ta' ambizzjoni jew le, anka għalija kien hemm parti minn din id-direttiva li deludietni qed nirreferi għal miri Iżda jiena naħseb li din hija l-opportunità sabiex e, niddiskutu dawn il-punti dajfa. L-ewwel opportunità biex niddiskutuhom għalhekk nixtieq nibda mill-ġerarkija tal-iskart ta' jekk vera mhijiex e, politika tal e, fuq l-iskart imma il-qofol tagħha hija ġestjoni tajba taċ-ċiklu kollu kemm hu tal-iskart. U nibdew mill-prevenzjoni. Jiena, Sur Kummissarju, nemmen li l-aktar użu effiċenti ta' riżorsa hija li ma nużawiex. E, e, forsi dan huwa paradossali, ma ejja naħsbu dwar l-elettriku, pereżempju, l-aħjar ħaġa jgħal ma tużax. Issa dwar l-iskar aħna e, dan kolli dipendi minn kif aħna noħolqu prodott u dan il-prodott kif jista' jerġa' jużat, jkun riċiklat u jiġi imsewi. Iġvi dawn huma il-punti ewleni ta' din l-ekonomija ċirkolari. Nixtieq ngħid dan immedjatament fuq il-prevenzjoni li naħseb li din id-direttiva hija dajfa għaliex m'għandix miri speċifiċi u l-idea li eh, nerġaw E, anka biex nerġaw noqodu niftu l-direttiva fuq l-eco-labeling, għadna naqra l-ura wek. Għan semmi il-sujġet tal-iskart, tal-ħela tal-ikel, dinja e, din hija kwistjoni importanti ħafna, mux bist ambientali, imma u kol tal-etika, ġifiri ma nistawx e, nevitawa di, imma anka nistaw nsemmu xi ħaġa dwar il-ġbir separat ta' e, skart xarrab. U hemm bżonn li jkun hemm miżuri obbligatorji b'ħinijiet ċerti fuq dan, definiti. Dan huwa l-unika mod kif nistgħu niftu triq eh, lejn eh, ċertu riżultati kemm għall iskarti fuq koll l-enerġija. Umbagħad in-numru tal-aħjar prassi li nistgħu nużawhom fuq il-miri bħalma qed qabel diġa semmej dan il-punt aħna ma nħossux li il-5% aktar jew inqas eh, dawk li huma il-miri huma kif ħankejjulu l-ambizzjoni ta' dan il-pakket, aħna nħossu li kollox jiddependi mill-kredibilità. Jekk aħna verament irridu nkunu kredibbli rridu nollu l-livell tal-aspettattivi. Mbagħad iva ovvjament nistgħu ngħinu b'mod pragmatiku l-istat li jinsabu f'diffikultajiet illum il-ġurnata, imma ma nistgħux inkunu aħna fuq qudiem li nidderogaw u naqsu l-ambizzjoni tagħna. Ħanala ma malajr. Inti fakkartna li jintom sensittivi għal proposti tal-Parlament. Issa, fuq din id-direttiva mħafna edin jistennewna kemm mid-dinja ambientalista kif ukoll industrijali. Għalhekk irridu naġlu kemm jista' jkun u minnaħata eh, minnaħat għana pala parlament aħna l-est naħdmu mija. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Limis. Grazzi ħafna. Għawek aħna nishtiqu nirringrazzjawk tal-sforzi li għamiltu tal-prezentazzjoni tal dettalja tal-izajna. Aħna nemnu fil-possibilità u fuq kollox fil-bżonn li ngħaddu għall-ekonomija ċirkolari din hija xi ħaġa essenzjali għall-benesseri tagħna. Għawek jiswa eh, għajna ftit lura u dinija ħasra. Bżon namlu analizi tal-proċess eh, kollu, tal-katina kollha. Kulħadd jaf illi il-numru ta' materja prima li ħajkonna bżon fil-futur ser jiżdied. U allura hemm bżonn nagħmlu esperimenti u nanalizzaw modelli ta' negozju ġodda. Jiena naħseb illi il-pjantazzjoni tal-Kummissjoni ma tantx definit wisq. Barra minn hekk il-pakkett tal-iskart kien imdajjef għal numru ta' raġunijiet. Fit-2 ta' Deċembru waqt id-dibattitu fil-plenarja jien għamilt mistoqsijiet il-Viċi President tal-Kummissjoni sta' Veċ. tweġiba l ura sa' nerġa' insaqsi. L-ewwel nett palma għallu l-kalima ta' qabli. Imma differenzi kbar bejn stati membri fejn għandu x'jaqsam eh, kif tiġi applikata il-leġislazzjoni ta' bħalissa. Iġifiri, eh, li l-leġislazzjoni ta' bħalissa tiġi applikata din hija xaġa fundamentali dan huwa l-ewwel pass u nixtieq nkun nafsa tagħmel kommissjoni dwar dan. It-tieni, jina naf illi rridu namlu, rridu nieħdu numru ta' passi differenti. Iżda li naddu minn 70% għal 75% ta' riċiklaċ ta' skart li ġej mid-djar ma naħsibx li huwa l-aħjar mod kif niproċedu. Para minn hekk, Sur Kummissarju, irridu niffukaw ukoll fuq dawk il-pajjiżi li qed isibha diffiċli jilħu il-miri, irridu naħsbu fihom. U mbagħad irridu naħsbu wkoll fuq eh, f'dawk il-pajjiżi kollha illi qegħdin fuq quddiem. L-ewwel net il-reġjun tal-Flanders, jiena naħseb illi hemmhekk hemm bżonn ħafna titjib. U rridu naħsbu wkoll fl-innovazzjoni. U jiena nixtieq insaqsi x'se tagħmel il-Kummissjoni sabiex mm, tajn lil dawn il-żoni dawn ir-reġjuni kollha. Jekk irid ikollna pedament sot għall-ekonomija ċirkolari, irridu nif u narmu fil-mizbli dawk il-materjali kollha illi jistgħu jiġu riċiklati. E, materjali illi jistgħu jiġu riċiklati mhux poston fil-miżbliet. Imbagħad, aħna tkellimna ħafna fuq l-iskart li ġej mid-djar, iżda l-Kummissjoni iba tagħmel dwar l-iskart industrijali. Għawek fil-reġun tal-Fjandri għanna ħafna esperienza. F'dan il-qasam għanna numru ta' ideat innovattivi dwar l-ekonomija ċirkolari. Naf li l-modell ta' dan il-reġjun serva ta' anka aspirazzjoni għal-Kummissjoni. Issa naħseb illi ma nistawx nikkontentaw ruħna u noqogħdu bidejna fuq zaqna. Hemm bżonn neliminaw l-ostakli illi hemm hemm bżonn nixprunaw l-innovazzjoni u din hija xi ħaġa urġenti. Il-proposti rridu li nagħmlu rridu jkunu eh, prattiċi, rridu jkunu tajbin biex napplikawhom b'mod maġġel u biex ituna riżultati kemm jista' jkun malajr. U intom f'dan il-qasam għandkom il-kollaborazzjoni kollha tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna lil President, u grazzi li l-Kummissarju tal-Ijiet għawek. Naħseb nistaw naqblu illi il-Kommissjoni waqt ġabla fuq saqajja meta eh, irtirat il-pakkeċ dwar l-iskaj tas-sena l-oħra, naħseb li dak kien żball u issa illi rajt il-proposta proposti ġodda ħareġ iżjed ċar iżjed ovvju li dak kien żball Dawk li deċidew li jġiraw il-pakket is-sena l-oħra naħseb li ma tantx kienu verament eh, aġġornati f'dan il-qasam u minħabba raġunijiet politiċi kienu ħadu din id-deċiżjoni għalkemm forsi ma kienux jemnu fiha. Mbagħad biex jirranġaw dan l-isbal li għamlu, wedu illi joħorġu proposta iżjed ambizzjuża qabel it-2 ta' Diċembri u qabel l-aħħar tas-sena. Issa jiena kikol inħares lejn il- pakket ta' riskajt il-ġdid u lejn il-pjantazzjoni, fortunatament naħseb li l komissjoni ma tantx zammet kemta. Dan mod partikolari jekk nikkonsidraw dak li qal l-ewwel viċi President tal-Kummissjoni Sur Timmermans. Waqt dibattitu fil-plenarja fuq dwar ir-rapport Petty Kajner huwa qal illi huwa konvint illi hemm importanza kbira, importanza ambientali u importanza ekonomika marbuta ma dan il-pakket ta' ekonomija ċirkolari u dan ġie enfasizzat anka bl-istudju McKenzie li kien ippubblikat f'Ġunju. Dan l-istudju wara biċċar li dan ma kienx biss pakket ambientali iżda illi din l-aġenda ekonomika eh, kien jorbot ukoll ma din l-aġenda ekonomika ġdida illi qed ħares leja il-Kummissjoni dawn l-aħħar snin. Jiena mhux se niffoka fuq il-parti tal-iskart ta' dan il-pakket tal-ix naħseb illi ma tantx eh, hija mibdula wis mill-pakket ta' sena sena u nofsilu. Eh, kemm hemm xi tnaqqis fl-ambizzjoni f'ċertu aspetti, iżda mbagħad hemm xi titjib ukoll per pereżempju il-responsabilità tal-produttur U aħna għek bħala parlament eh, nistgħu forsi nżidu xi ftit il perċentuali li jem biex nirranġaw ftit il-nuqqasijiet li jem. Jiena li zjet li ħassibni għal pjantazzjoni għaliex dwar dak li żjed li wedet il-Kummissjoni dak huwa t tieni parti tal-ekonomija ċirkolari. N-nar it-tnejn ta' Diċembru jiena et illi dan kien hawn eżerċizzju ta' eh, copy u paste mill-pjan eh, direzzjonali tal-2011 iżda zbaljajt għaliex terġa' daljan nissu wa iżjed dajjef minn dak li kellna fl-2011 erba' snin ilu, mhux qed nitkellmu hekk dwar li għaddew sena jew tnej erba' snin. U eh, hemmhekk kien hemm pjan ċar ħafna ta' x'għandhom ikunu l-passi li jmiss. Biex intikom xi eżempji ta' differenzi dwa eh, bejn il-pjan direzzjonali tal-2011 u l-pjan tazzjoni, issa ħanajtek mela dwar l-ekodisin. fil verżjoni tal-2011 kien hemm miktub dwar rekwiżiti taħt eh, l-ekodirettiva sabiex tiżdied l-effiċenza tal-prodotti. Imbagħad il-pjantazzjoni ta' dis-sena jitkellem dwar pjan tal-grupp ta' ħidma tal-ekodisin l 2015-2017 illi ser jelabora fuq l-implementazzjoni ta' dan. Hemmhekk qed naraw li verżjoni ħafna iżjed imdajfa. Dwar l-impronta ambjentali, dwar il-konsum u produzzjoni sostenibbli. Hemmhekk rajna lingwaċi iżjed b'saħħtu dwar il-Green Public Procurement. Fil-pjan direzzjonali kien hemm illi nsaħħu r-rekwiżiti iżda din id-darba l-Kummissjoni qed tgħid biss illi se teżamina dan l-aspett u nista' nsemmi ħafna iżjed eżempji dwar is-suq tal-materji sekondari. Allura il-mistoqsija prinċipali tiegħi anka li il-President tipprovawek joħad li l-kelma, mistoqsija tiegħi hija tista tikkonkretizza ftit il-pjan ta' azzjoni għaliex ħafna minn dawk li hum sejħin azzjonijiet eh, ser jitwetqu fil- eh, fl-istess li ġejjin, dik kienet l-istess weda li rajna erba' snin ilu. Allura jiena verament inħeġġeġ il-Kummissjoni biex toħroġ biex issaħħaħ il-parti leġislattiva tal-pjantazzjoni biex tikkonkretizza ftit. Grazzi l-Onorevoli Kilonen. Grazzi ħafna, President, kollegi, Kommissarju. Aħna konna mweda illi ser ikun hemm iżjed ambizzjoni u xi ħadd semma illi l-Kummissjoni ser tieħu ehm, approċċ imqanqal dwar dan. Jiena bħala Finlandiż nista' ngħid illi din l-ambizzjoni dan it tqan kollu mhux qed jidher. Aħna ġejjin minn zona kisħa u ma tantx aħna magħrufa l-kemm. Konna sentimenti mqanqla. Jiena naħseb illi fl-ekonomija ċirkolari għawek mandux ikunem naraw eh, tnaqis jew djufija dan għet ikun punt ta' bidla, ikunem bidla fil-mod kif aħna eh, smaw, u fil-mod kif aħna nifrankaw fil-rizorsi. Qed nitkellmu hawnhekk dwar resorsi ambjentali u hemm ħafna potenzjal. Per eżempju, fil- dwar il-produzzjoni tal-ikel u l-mod kif aħna nikkonsmaw l-ikel. għek jista' jkun hawn tibdil għaliex bħalissa qabadna eh, tendenza verament mhux sostenibbli. 30 sa 50% tal-ikel eh, li jiġi prodott fil-pajjiżi tal-punent qatt ma jispiċċaw jittieklu mill-konsumaturi. U aħna naħlu tantikel li kiku dak li kell bizzejjed biex nitimaw il-pajjiżi tad-dil id-dinja. Wieħed mill-punti dajfa tal-proposta tal-Kommissjoni tal huwa illi m'hemm l-ebda ambizzjoni dwar l-effiċenza tar-riżorsi. Nistgħu nitkellmu dwar intelligenza dwar ir-riżorsi biex nuru li aħna nafu kif għanna nużaw il-rizorsi li għanna eh, fid-dinja b'mod iżjed intelligenti. Ġestjoni aħjar tal-rizorsi tista' eh, tkun parti essenzjali mill-ekonomija ċirkulari iżda dan mhux ser iseħħ biss jekk noqogħdu nittamaw illi seħ. Dan ser iseħħ fil-verità permezz ta' azzjonijiet konkreti. Allura kummissar jiena nittama illi jissa li Berlin fil-żmien ta' festi, nittama illi naraw iżjed ambizzjoni dwar dawn l-azzjoni. Nistgħu noqogħdu nittamaw u hemm bżonn azzjonijiet konkreti. L-Onorevoli Eckhout. Thank you, Mr. Chairman. And, uh... Grazie ħafna. Grazzi Kummissarju tal-ispiegatinna l-pakket. Nittama illi dina hija se tkun l-aħħar darba illi il niddiskutu dan il-pakkett il-Kommissjoni tqgħod tagħmel birruħa illi eh, hemm biżjed ambizzjoni. Kulħadd jaf li sena l-oħra għamiltu żball u qed tippruvaw tirranġaw l zbal billi jista' tajdu ħan ippreżentaw proposta żjed ambizzjuża. Jiena issa ngħid eja nifqu b'dawn iċ-ċuċati, eja nibdew nħarsu verament il qoddim hemm pakket leġislattiv dwar l-iskart illi eh, huwa verżjoni imdajfa ta' dak li diġa kellna u mbagħad għandna pjanta azzjoni fejn hemm ħafna kwistjonijiet li għadhom fl-arja. Palissa dik hija għada twali. Allura, pratikament, bħalma konna sena, sena u nofsili, illu l-unika differenza hija li issa iżjed nisa jitkellmu dwar l-ekonomija ċirkulari. Jekk dik kienet l-istrateġija tal-Kummissjoni, imma l-Kummissjoni ħadet rotta xejn indiretta biex waslet għal dibattu, missa id-dibattitu għawija u għaw iżjed nies jitkellmu dwar l-ekonomija, allura ta' dak nirringrazzjak. Ma naħsibx illi kadkom għalfejn tirtiraw il-proposta ta' sena u nofsilu, imma intom hekk għamiltu, għamiltu żball, provajtu tagħmlu tobin ruħkom illi issa intom ambizzjużi, iva tajjeb, nifirħulkom, imma eh, dana tajjeb mill-lat ta' komunikazzjoni tal-Kummissjoni missa ejja nibdew naħdmu fil-verità. Dwar il-pakket leġislattiv, hemmhekk ser kunem hemm il-kolleġislaturi li ser jagħmlu xogħolhom, allura Emmek se nkunu nistaw nirranġaw xi ftit mill-isba li hemm dan il-pakketti l-ġdid. Għandi xi mistoqsijiet dwar il-pjantazzjoni iżda u emmek ma tantxu ċarx nistaw nistennew. Allora nixtieq xi tweġibiet ċari minn għandek. L-ewwel Fuq il-miri ta' effiċjenza tal-risorsi. Jekk inti tħares lejn il-ġerarkija tal-iskart Hemmhekk tara li li ħaġa importanti hija li tkun iżet effiċjenti fi ġestjoni ta' riżorsi. Kien hemm referenza lejn mira f'dan il-qasam fil-pakket preċedenti iżda issa din ġiet eliminata xi ħaġa oħra li semmit is-sena l-oħra kienet illi ser ikun hemm miri għal eh, effiċenza tar risorsi illi jista' potenzjalment jispiċċaw parti mill-semestru Ewropew, ġifieri l-effiċenza tar risorsi tkun parti minn da' semestru Iżda issa il-pjantazzjoni ma jsemmi xejn dwar dan, allura tista' tiċċaranna kif din il-kwistjoni tal-effiċenza tar risorsi se nindirizzawa għaliex m'hemmx referenza liha assolutament fil-pjantazzjoni. It-tieni ħaġa dwar l-iskart tal-ikel. Inti għed maċċar il dan punt importanti, iżda mbagħad jekk naqra l-annes. Qed nara l-ewwel ħaġa l-unika ħaġa li se tagħmel fl-2016 hija li tiċċara leġislazzjoni Ewropea relevanti li għandha x'taqsam mal-ikel u l-alf. Xi tittajt bija tiċċara, speċjalment jekk fil-programm ambjentali Eh, tal-passat il-Kummissjoni wedet illi toħroġ bi strateġija komprensiva biex tiġilet kontra l-iskajt tal-ikel. Dik il dak il-lingwaġġ kien iżjed definit mill-lingwaġġ tal-pjantazzjoni li għandna issa li inti qed tajt ħadd iċċara leġislazzjoni. Il-lingwaġġ xej waħda dajjef tista' tikkonkretizza iżjed x'ser tagħmel b'mod preċiż. It-tielet, is-sena dila se tintroduċi inizjattiva fuq il- l-iskajt mill-enerġija. Jiena naħseb illi l-iżjed ħaġa stupida li sta tagħmel bil l-iskart huwa li taħarqu u peress illi is-sena dieħla se naru inizjattiva dwar dan qed nibża li ħajkun hemm eh, ħanibdew inxaq il busa lej li ninċineraw naħarqu l-iskart. Allura x'għandna nistennew aħna mill-proposta dwar eh, l-iskart mill-enerġija sena dieħla. Ir-raba mistoqsija għandi ħamsa, wasal fil-raba. Dwar l-FC. Inti qed illi aħna ser ninkoraġixxu l-applikazzjonijiet lill-FC iżda waqt in-negozjati mal-FC il komissjoni dejjem qalet li għandna nżommu l-FC bħala board manageriali. Allora x'bessibkom tagħmlu biex tassiguraw illi FC verament eh, twassal għal riżultat konkret dwar din l-ekonomija ċirkolari. Għamina daqsxejn inxettiku il-ħames punt. Intom semmejtu illi il-sustanti kimiċi irridu jkunu adattati għal modell ċirkolari. Iżda il-Kummissjoni iddeċidiet illi tati autorizzazzjoni lil-DEHP għal riċiklar tal-PVCs. Issa il-Kommissjoni x'ser tagħmel biex tassigura illi ma jkonniġ sustanzi kimiċi perikolużi fil-katina ta' riċiklaġġ. Nixtieq eh, narak twetta daqsxejn eh, dak illi tajt, mhux tagħmel bil-maqlub. Grazie ħafna. Thank you, Bas. I'm happy today because you have not... Grazzi, Bas, għax jina kuntent, għax illum inti kellek ħames punti, mhux għaxra. Emmi tini round eh, jirrispondi l-kellim. Kellim li miss. Grazzi, Sur President, jina mux ħanuqot nerġa nirrepeti dak li diġant għal dwar aktar ambizjoni li kienet ħabret kemm il-darba minnaħa tal-Kummissjoni. Diġa semmija kulħadd, imma nixtieq nitkellem mod speċifiku dwar responsabilta kif ukoll prevenzjoni tal-skart. Aħna minn dejjem naħsbu li responsabilta estiza hija strument importanti ħafna għatna is tal-skart u għal-ġestjoni effikaċi tiegħu. U aħna nappoġġaw it-talba li l-produtturi ħalsu bisħieħ l-ispiża tal-ġestjoni tal-iskart tal-prodotti li tpoġġew fuq il-suq, inkluż l-ispiża li jinformaw l-konsumaturi. Iżda fl-istess ħin aħna naħsbu li hemm bżonn li nappoġġaw il dawk il-produtturi waqt il fasi ta' tranzizjoni u iħalsu il-qas għal dawk il-prodotti li huma aktar effiċenti li jdumu aktar u ovvjament għal dawk il-prodotti li jistaw jerġaw jintużaw li huma riċiklabli wkoll. Issa dwar il-prevenzjoni tal-diskar taħna naqblu ma dak li qal il- President u anka l-Kummissarju li din għandha tkun priorità politika għall-Unjoni Ewropea fuq il-ġestjoni tal-iskart, iżda fil-proposta tal-Kummissjoni qegħdin insibu biss lista ta' suġġerimenti lill-Istati membri li mandu lebda valur vinkolanti għalhekk il-mistoqsijiet tiegħi huma dawn. Liema miżuri qed taħseb il-Kummissjoni sabiex tassigura li l-Istati membri jaraw li il-produtturi kun qegħdin ħalsu bisħieħ għal prodotti li jpoġġu fuq is-suq la darba jsiru skars U la, l-Unjoni Ewropea kull sena taħli mijiet ta' miljoni ta' tunnellati ta' ikel. Kif tagħmel dan jekk mhux ħajkun, kif ħa titratta din il-kwistjoni jekk ma tagħmilx eh, miżuri vinkolanti? U la darba il-terz ta' eh, skart ta' skart ordinarju ta' djar jista' jerġa' jintuża u memx il-reuse clause kif ħatamel l-Kummissjoni? U Il-Kummissjoni ma taħsibx li mamliċ bizzejed biex telli minn telli minna l-inċinerazzjoni u il-tpoġġija fil-mizbliet, eh, ġviri il-mira hija ta' 10% ma ma taħsibx li mamliċ bizzejed biex kun tista' twassal l-ekonomija ċirkolari. Grazzi ħafna sal-onorevoli dan anno. Donnano. Iva, grazzi ħafna, Sur President, grazzi Kummissarju. Aħna nafu li l-ekonomija eh, Ewropea taħli aktar minn nofs tal-materjali u rizorsi potenzjali taħħa kull sena, għalhekk kienu naħseb li hemm bżonn insaqsu mistoqsijiet speċifiċi dwar dan, irridu nżommu f'moħħna li kwalunkwe titip regolatorju li tikun għal benefiċċju tal-Istati membri. Issa għandi numru ta' mistoqsijiet. Jekk aħna rridu li l-ekonomiji tal-Stati membri jkunu aktar kompetittivi, x'miżuri ħadd introduċu? Hemm id-direttiva fuq l-iskar tal-1998 trid tiġi reveduta ħafna derogi wkoll għall-iskadenzi għall-riċiklaġġ. Ħanamlu xi ħaġa fuq dawn? Aħna nafu u nilqaw il-flessibilità fil-proposta, iżda għalfejn ma jistax ikonna sistema aktar flessibli fuq livell ġenerali, sabiex inkunu nistgħu nsaħħu reżiljenza tat-tattiċi differenzi differenti. Jek nidu eżempju wieħed, ir-riċiklar tal-batteriji, batteriji elettriċi, din ħaterġa tkun ippreżentata u jekk inħarsu lejn manifatturi tal-karozzi u oħrajn nafu li hemm atturi differenti fuq livelli differenti għalhekk li ma' atturi ekonomiċi li ma' gruppi ta' soċjetà ċivili ħajkunu konsultati minnaħa tagħkom. Naħseb li tejna jekk ikonna naqriżiet informazzjoni fuq dan fil-fatt l-inizjattiva tkun iżjed trasparenti. Grazzi, mela, issa ngħaddi l-kelma lill-Kummissarju għandek 10 minuti biex tuġeb dan l kollha. Mela, nixtieq nagħmel xi punti dwar il-livell ta' ambizzjoni, eċetera. Imma l-ewwel ħaġa li nixtieq infakkar lil kulħadd huwa li huwa naqra diffiċli wieħed iqabbel dak li aħna ipproponejna ma dak li aħna irtirajna li xaħna irtirajna direttiva tal iskart li ġviri jiġifieri kienet xaħġa l-ġiet fit-tmim ta' model lineari u issa qegħdin nippreżentaw pakket ċirkolari 360 eh, grad li palma deġa edna għandu approċ aktar bilanċat. Mela, x'għamel sabiex dan il-pakket huwa aktar ambizjuż? L-ewwel nett huwa l-pjanta azzjoni u l-ambitu għaliex l-ambitu issa qed jindirizza il-produzzjoni, il-konsum tal-ġestjoni eh, tal-iskart kif ukoll ir-reċiklaġġ. Huma oqsma differenti li kopri minn ekodizin aħna E, tħalla wkoll fil-użu tal-ilma, il-kimika, eċetera. Ġifieri hemm dawn il-miżuri ta' appoġġ għaliex qabel konna qed nitkellmu dwar il-mir mingħajr ebda appoġġ, filwaqt li jista' nitkellmu dwar il-miżuri ta' appoġġ li jallinjaw flimkien il-miżuri kollha li kummissjoni ċittejn. Nifissajna aġenda lina nfusna li ħatejna nibqgħu nwaslu riżultati tul il-mandat. Issa xi kelmtej fuq l-inizjattiva leġislattiva fuq l-iskart Aħna għanna bżon eh, ġestjoni tajba tal-iskart biex eh, niftħu din l-ekonomija ċirkolari, materja prima li nsibu fil-mizbliet. Palma kommentaw ħafna minnkom, dan ma jgħinx l-ekonomija tagħna. U din hija xi ħaġa li konsidrajnija għaliex issa għandna mira vinkolanti għal miżbliet u għall-iskart fil-miżbliet. Il proposta dwar l-iskart hija iżjed simplifikata, hija favur l-negozji u hija aktar ambizjuża. Isa ħjar ukoll il-livelli differenti ta' prestazzjoni fl-istati membri u aħna diġa edna li l-lum għanna 28 stat membru li qegħdin eh, jimxu għoddim veloċitajiet differenti u il possibiltajiet li kellna kienu jew li jinżommu l-istess level ta' ambizzjoni u nejnu l-istati membri li għadhom etika edin lura. Jew inkella minħabba l-istati membri edin lura innaqsu l-ambizzjoni aħna deċidejna li morru għall-ewwel għażla. Għalhekk aħna identifikajna numru ta' stati membri li qegħdin lura u ħankunu qegħdin ngħinuhom sabiex e, jerġgħu isibu it-triq tajba jimxu l-qudiem. Issa dwar il-pjanta azzjoni, għaliex ħafna minnkom semmew il-pjanta azzjoni, iva. Għanna ħafna ideja ġodda, inċentivi, L-ewwel net hemm il-mira li eh, indaħlu kemm jista' jkun fondi finanzjar f'din it-tranzizzjoni. Jena semmejt e, l-orizzont 2020 bi 650 miljun il-fondi strutturali u ħafna minnkom semmew l-inċinerazzjoni per eżempju. Meta jiena tkellimt dwar il-fondi strutturali jiena wkoll et u fil-diskors tiegħi li aħna għankunu qegħdin inneħu un-waqfu l-proġetti ta' inċinerazzjoni ħafna minnkom semmew l-iskart ta' l-ikel, ħela ta' ikel, iva għanna mira, il-mira ġeja mill-impenji tagħna fl-SDGs, l-istati membri mod vinkolanti jissa jridu jippreżentaw pjan ta' azzjoni ta' kif ħajkunu qegħdin innaqsu il-ħela ta' l-ikel tagħhom. Miżuri li aħna ħankunu qegħdin diskutu, li ħankunu qegħdin nieħdu, ħanatikom eżempju. Hemm ħafna konfużjoni dwar id-data ta' meta eh, wieħed irid jikol l-ikel il-best before date. Jekk inti tara d-data li best before 31 ta' Deċembru, hemm ħafna nies li jaħsbu li l-għada trid tarmih dak il-prodott, imma dan mhuwiex il-każ, forsi għandna bżonn żewġ dati, id-data ta' l-aħjar qabel u l-aħħar data. Għaliex l-aħjar qabel il-best before ma tfissirx li mbagħad tarmi U donaraw naraw ukoll l-idea li ħafna kumpaniji, ħafna organizzazzjonijiet għadhom qegħdin jibżaw e, jagħtu pala donazzjoni li kell li jkun skada jew kważi skada għaliex xorta waħda iħossu li jkunu responsabli fuq livell legali għal jekk għala xi ħaġa. Aħna qegħdin nizviluppaw ukoll metodu ta' kif nistgħu inkejlu l rimita ta' likel sabiex nkun nistgħu nqablu sena b'sena Kifu u kemm qegħdin innaqsu dan rimi. Semmejna recyclates, Iva. edin qegħdin niżviluppaw suq ta' recyclates għaliex ankallum il-ġurnata wara s-separazzjoni wara r-riċiklaġġ ħafna minn dawn il-materjali eh, mhux qed jerġgħu jispiċċaw jitlu fil-produzzjoni. Jiena semmejt ukoll għazli taħjar għal konsumaturi. U huwa hemmhekk fejn jidħol id-dizin, l-ekodizin u l eko labeling it-tikketjar ekoloġiku. ħafna drabi nitkellmu dwar l eco imma ħafna drabi nispiċaw nħawduhom. Għaliex hemm l eko dizin minn perspettiva ta' effiċenza ta' enerġija, imma issa qegħdin nitkellmu dwar effiċenza ta' rizorsi. risorsi. L-eco-dizin li għan li kellna d kellu kellu x'jaqsam aktar ma l-effiċenza tal-enerġija. U issa qegħdin naqdu flimkien kemm l-enerġija kif ukoll l-effiċenza tal-rizorsi fid-dizin. Tkellimna dwar planned obsolescence, IVA. Illum kulħadd qed jixtri prodotti li huma programmati li idumu sentej, tliet snin. Aħna ħan identifikaw x'inhuma dawn il-prodotti u ħa nieħdu azzjoni u nindirizzaw din il-kwistjoni. Il-plastik. Aħna il-koll nafu id-dilemma il-kbira li għanna dwar il-plastik. U jina naħseb li l-istrateġija għal-plastik fl-ekonomija ċirkolari li fija ħankun għedin indirizzaw kol l-sustanzi li għamlu ħsara, l-biodegradabilità, degradabilità, eccetera, ħajjajnu għawek, specialment meta niġu biex nindirizzaw il-kwistjoni tal-iskart fl-ibħra. Għalix, hemm ukoll impenn ta' eh, mira għal żvilupp sostenibbli għal skart eh, tal fil-bahar li jitnaqqas bi 30% sal-2020. Issa, eh, aħna tħallna fi kwestjoni oħra, foqsma oħra, semmejna l-ikel, semmejna kostruzzjoni, kif ukoll l-użu mill-ġid tal-ilma. Umbat aspetti oħra kien hemm minn semma r-riċerka u l-innovazzjoni IVA. Dan huwa qasam li rridu nitfluna għal fid-dettal, Rajna u koll aspetti internazzjonali u globali kif ukoll l-sfidi tal-ekonomija ċirkolari għaliex għal xej għal multinazzjonali għal kumpanija internazzjonali li topera fl-Ewropa fiħdan ekonomija ċirkolari għal xej jekk din ma tistax topera x'imkien ieħor jekk ma jkunx hemm ekonomija ċirkolari. Imma dan mhuwiex il-każ għax hemm pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea li diġà għandhom u li diġà inkludew il-konsiderazzjoni tal-ekonomija ċirkolari fl-ippjanar tagħhom, issa l-effiċenza ta' rizorsi iva din hija xi ħaġa li semmiet u jiena nemmen li din hija xi ħaġa jinsa fejna fjan din hija xi ħaġa li ġiet mitluba minn xi MEPs għal l-uffiċenza ta' riżorsa waħna riżorsi waħna natu l-ola importanza għal monitoraġġ tranzizjoni għall ekonomija ċirkolari. Iżda hemm dubju dwar jekk eh, mira ewlenija waħda ix bizzejiet illi wieħed ikejjel l-effiċenza ta' rizorsi hija ta' sfida kbira. U għalissa jiena ma naħsibx li hemm xi appoġġ politiku qawwi, imma xorta waħda ħan eżaminawha. Monitoraġġ xira biex, biex naraw il-progress fuq l-ekonomija ċirkolari, iva nifmu li dinja xaġa kruċjali u jiena naħseb li l-pjantazzjoni tħabbar li ħankun qegħdin niżviluppaw għafas bħal dan. Issa dwar l skart eh, ta' l-enerġija li semma bas iva diġa qed li ħankunu qegħdin nieħdu ċertu fondi mill-inċinerazzjoni sakemm mhuwiex assolutament ġustifikat Issa dwar DHP ħadna nota tal-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew imma din il-kwistjoni għada qed tiġi diskussa dan il-Kummissjoni imma irridu nevitaw li r-reċiklaċ jispiċċa eh, iwassa sabiex eh, ċertu sustanzi perikolużi jibqaw jidru fil-prodotti tagħna. U din hija wieħda minn eh, punti ewlenin tal-istrateġija tal-ekonomija ċirkolari u għalhekk aħna nixtiequ nindirizzaw il-kwistjoni tal-produzzjoni wkoll. Il-Kummissjoni diġà bdiet eh, diskussjonijiet maleka biex naraw kif il-proċeduri u l-odot tal-kumitati kun jistaw jittejbu fuq din l-autorizzazzjoni. Issa dwar Bonafè, Iva, il-miri, u kif nistaw nkejluhom dawn il-miri. Jina naħseb li zjed mira rilevanti li, li fissajna li nfusna hija propju ta' l-10% għal-mizbliet. Jina nista' noqgħod ndawar l-argument, jien nista' ngħid li jekk aħna nenfasizzaw fuq l-10% għal-mizbliet u għalija il-mira hija il-mira li li zjed ħatwassal sabiex l-iskart jiġi reċiklat, dan ifisser li d-design fil-mija liħor irrit jispiċċa jiġi użat mill ġrid reċiklat jew inkella mbagħad jekk verament assolutament ma jistax isirek jidħol u jispiċċa fl-iskart. Il-Parlament Ewropew ħalkompli jiddiskuti, jipproponi u nistan assigurakom li aħna ħankomplu nisimgħu x'għandu xejdilna l-Parlament. Mark, wieħed mill-punti tajbin li semma Mark huwa li jridu nindirizzaw din il-problema mis-sors tagħha. U dan huwa propju dak li qegħdin nagħmlu ma nistgħux tilfu l-qalet mal-ġbejna meta nqablu l-60% mal-10% għaliex qabel ma naslu għal dak l-istadju dan huwa li jett namlu ġbi aħna qegħdin nippruvaw nindirizzaw il-problema fis-sors tagħha ġviri. Jekk nevitaw l-iskart dan huwa ħafna ħafna aħjar mill nippruvaw nagħmlu ġestjoni tal-iskart. Għalfej, ħana għodu ma namlu xej fuq il-produzzjoni tal-iskart imma mbagħad ikunu ambizjużi fuq il-ġestjoni tal-iskart. Hemm bżonn li nibdew billi nevitaw li jkun hemm l-iskart sabiex fl-aħħar mill-aħħar dejjem ikun hemm inqas skart biex nagħmlu ġestjoni tiegħu. Issa dwar il-leġiżlazzjoni u jekk aħniex inqas ambizjużi mill-suppost, ħafna drabi nispiċċaw eh, f'toroq maluqa fejjew ikonna wis leġizlazzjoni imma ma jkunx biżejjed implementazzjoni, jew inkella ma jkunx biżejjed leġizlazzjoni u ma jkunx hemm implementazzjoni biżejjed. Intenzjoni tagħna, direzzjoni tagħna hija li konna bilanċ. Aħna nippruvaw nimplementaw u niksbu eh, riżultati mill-aħjar leġizlazzjoni li għandna. Issa, dwar derogi fuq l istati membri, jina diġa spiegajt li l-idea tagħna miex li nippenalizzaw l-istati membri tal-li ma jiksbux il-miri, imma li naraw u nidentifikaw fe edin il-problemi u kif nistaw nejnuhom sabiex jiksbu il-miri tagħhom. Iva nista nifem li għaw eżempi tajbin ħafna e, fil-fjandri, eccetera, jina ma naqbilx li waqqajna l-ġebla fuq nsaqajna, meta ħna irtirajna l-pakket tal-iskart u aħna proponejna pakket ta' ekonomija ċirkolari. Jina naħseb Iva, kulħadd kien jaf u għedna mill-bidu li aħna qegħdin inħarsu lejn l-ekonomija ċirkolari mhux biss minn perspettiva ambientali, iżda anka minn perspettiva eh, ekonomika u mill-bidu edna li dan huwa eżempju ċar ta' soluzzjoni waħda li tindirizza kemm kwistjonijiet ambientali kif ukoll ekonomiċi u jekk aħna minn perspettiva ekonomika ħankunu qegħdin niksbu l-għanijiet tagħna ġifieri li konna aktar investiment, aktar eh, tkabbir ekonomi u aktar impjiegi, ċertament bil-fors irridu nkunu kompetittivi. Sfortunatament ma jistax ikonna aktar kompetittività billi naqsu l-pagi, ma nipretendux li nagħmlu hekk, imma iva nistgħu niksbu aktar kompetittività billi konna aktar effiċenza ta' riżorsi, ejja ma ninsewx li l-Europa għanda wieħed mill-ikbar deficit ta' rizorsi madwar id-dinja. Iva aħna b'saħħitna aħna sinjuri meta niġu għal dawk li huma l-ħaddiema, eċetera, imma meta niġu għal rizorsi hemmhekk foqra. Għalhekk hemm bżonn li l-aspett tal-effiċenza ta' rizorsi tal-ekonomija ċirkolari hija xi ħaġa nridu nħdu b'serjetà kbira. Meta wieħed iqabbel il-pjantazzjoni mal-roadmap, iva kellna roadmap li baqa' roadmap. Issa dik ir-roadmap bid-dinja u għamilnija pjan azzjoni. U jiena naħseb li jekk il-koll naħdmu flimkien ħankunu nistgħu nikzbu riżultati li verament irridu. Issa l-Onorevoli Piediċin sa fejna fien semmit semma il-responsabilta estiza tal-produtturi, iva din edha fil-pjantazzjoni aħna nittamaw li ninċentivaw eh, aktar prodotti li saw jiġu riċiklati u li kunu aħjar u qed nittamaw li l-produtturi ikollhom ikħallsu inqas fl-iskemi meta il-prodotti tagħhom bat ikunu aħjar. Iva Donarno semmit u jina semmejta li 50% tal-iskart għadu mux qed jiġi riċiklat, iva hemm ċertu stati membri li jiffissaw ċertu standards li qegħdin jagħtu eżempju tajjeb, iżda sfortunatament oħrajn m'għamlux hekk. Issa dwar il-flessibilità, eh, Iva rridu nkunu flessibli u għalhekk ma nistawx ikonna mira waħda għal kulħadd. Għaliex hawnhekk qed nitkellmu dwar numru ta' prodotti, numru ta' materjali u kull prodott u kull materjal ovvjament se jkollu miri speċifiċi. Ħanala billi nirringrazzjakom għall appoġġ tagħkom bħalma qed qed nittama li dan ħajġi diskuss anka fi dettal u aħna lesti nappoġġaw bisħieħ il-kolleġislaturi sabiex nkunu nistaw neħu l-anijiet tagħna biex nħuddu l-opportunità sabiex nawguralkom il-kol li sbaħ xewqat milit it-tajjeb u is-sena il-ġida tajba. Sur komissarju ma sax titlaq, ma tistax titlaq. Għax għandna lista Mela għandek 12 il-kellim, għandek 20 minuta għandi aeroplan x'naqbad jgħid il-kummissarju. Mela, kulħadd irid iżomma minuta, mhux aktar minn minuta. Iva Peret. Minuta Iva qasin ħafna sur kummissarju grazzi ħafna tal-li intlest tibqaw għad-tini round mhux ħat abbandonana. Ovvjament aħna naqblu ma' dan il-pakket jekk u xtar twist jew inqasem bit-tismi li suppost, ivek naħseb imma dan huwa kemm fuq l-ekonomija kif ukoll fuq l-ambjent u jiena naħseb li l-koll naqblu li l-iskart m'għandux jitpoġġa fil-miżbliet, m'għandux jiġi maħruq, irridu nagħmlu dak kollu li nistgħu biex nevitaw dan. Dwar il-plastik, Iva din hija ħaġa importanti ħafna li dawn iċ-ċifri ġifieri inqas minn 25% fil-mija ta' plastik li jinġabar jiġi reċiklat huma eh, ċifri li ħasbuna u inti ħabbart eh, fl-istrateġija, ġifieri meta jħa toħroġ biha għaliex dan joffri opportunitajiet kbar għall-industrija tagħna. Jina mhux ħanoqgħod insemmi ir-referenzi kollha għal mudell Belġan, Mark semmi Adwa u Iva Adwa. Eh, għamel dan mod eċċellenti għandi l-aħħar mistoqsija dwar il-regolament tal-ġar tal-iskart u il-fatt li irridu namlu dak kollu li nistaw sabiex nevitaw l materja prima Eh, tispiċċa eh, taħrab u titlaq mill-ekonomija Ewropea, kif nistgħu nimplementaw aħjar dan ir-regolament? Kif nistgħu nassiguraw li aħna fil-fatt nistgħu noħolqu speċi ta' su intern ta' materja prima sekondarja. Grazzi. Grazzi sal-Onorevoli Mattias Grete. Grazzi ħafna, jiena fil-fatt Mela malaj nishtu nitkellem ukoll fuq il-materja fil-materjali, jina naħseb rridu noqogħdu attenti li dawn il-materjali li diġà intużaw, fil-fatt diġà għandhom jikunu verament intużaw kompletament sabiex ikunu mbagħad f'pożizzjoni sabiex jintremew, rridu noqogħdu attenti għal proċedura ħalli naraw eżattament jista' jkun permess jew le il-planned obsolescence. Inti qed sur kummissarju li besibek toħroġ bċertu proposti konkreti aħna konna din nitkellmu fuq is-sistemi ta' tindif tal-emissjonijiet jekk minn 120 km aħna din naraw illi fil-fatt għandna dawn livelli tal-katalizzaturi aħna fl-aħħar mill-aħħar idu naraw illi nkunu eżattament analizzati dawk l-apparat fejn li kunu programmat li fil-fatt jista' jkun hemm dawn l-emissjonijiet ukoll u anke rridu noqogħdu attenti għal apparat jista' jitkisser. Issa l-Kummissjoni nixtieq insaqsija dawn il-proġetti li intom diġà qegħdin tappoġġaw bħal pereżempju fil-Kosta tat Tramuntana li qegħdin tappoġġaw anke sajjeda sabiex ineħħu l-plastik mill-libra. Aħna qegħdin naraw li mbasta proġetti wkoll tal-Life Plus, iżda aħna rridu naraw li konna verament l-element prattiku. Irridu naraw li verament ikun hemm l-inċentiv li dan il-plastik jitneħħa mill-libra nkella li kell xi darba oħra jispiċċa. Grazzi. Fine for me. Thank you very much, uh, Chair, the Commissioner. Grazzi ħafna, Sur President, Sur Kommissarju, nitkellem bl-Olandis, naħabba dan huwa suġġett tekniku. Għalli prizi l-ekonomija ċirkolari hija xi ħaġa importanti ħafna, speċjalment il-fatt il-materja prima qed tonqos dejjem iktar kafel qasam agrikolu importanti li trobbija tal-annimali tingħata verament rwol importanti u propju għalhekk il-Kummissjoni Ewropea il-fatt li ma jessieċ is-settur agrikolu ġifieri tkabbiru tal-frott u trobbija tal-annimali dan għandu jkun inkluż fl ekonomi ċirkolari minħabba li hemm teknoloġiji ġodda anka għall-iskar tal-annimali. il-fatt li aħna nixtiequ li nkunu inqas dipendenti mill-pestiċidi u mill-prodotti li qed ikunu użati anka fil-ħamrija tagħna bħal pereżempju pesticidi u fertilizzanti importanti li forsi jista' jkollna fertilizzanti illi ma jkunx kemiku iżda li jkun iktar naturali. Din hija ħaġa importanti għall ekonomija ċirkolari minħabba li hija pożittiva mhux biss għall ekonomija iżda anke ambjent. Mr. Flanagan, skużani, ma smajtekx. Mela, f'dak li ndixaqsam l-Unjoni Ewropea l-ekonomija ċirkolari jissu kelb li qed idur għal dembu U allura maħna qegħdin nilħu assolutament xejn bħalma mirna l-xellu x'jagħmel kelb issa aħna dak li fil-fatt nejt, ngħid, għal wara li l-Sur Gerbrandi, dak huwa dak li qegħdin nagħmlu fil-fatt nduru għal darbna nkoll kemm aħna u ma nilħu l-ebda rizultat possibbli. Allura kif tista' tikkonvinċina l-koll li kon iktar reċiklaġġ? Jiena nixtieq li fil-fatt dak li qed ikun wieħed dak li qed ngħidu għawek huwa veru minħabba li din tista' tkun l-iktar ħaġa importanti li aħna nistgħu nagħmlu għan ispiċaw ngħixu fost l-iskar tagħna stess. Iżda n-nies mhumiex qegħdin jitkellmu fuq din il-ħaġa, ma tantx hemm interess minnaħa tal-pubbliku huwa diffiċli nqanqlu iktar interess minnaħa tal-ċittadini tagħna. U allura rridu naraw li iva ninteressaw iktar lin-nies minflok ma' nużaw il-friċken tal-plastik, nasuhom fil-fat tazzi ta' ġiġ. U anka jekk wieħed pereżempju imur għal kafe, inti trid tara li toffrilhom il-kafe mhux fajt li jintremme wara li jintużaw. Jiena naħseb li jekk aħna nagħtu eżempju tajjeb l-ewwel ħaġa li ċittadini edin jaraw, jaraw li aħna parlaw ħafna iżda namlu nagħmlu xejn. Għazbis eh, tistaw torganizzaw laqasew li kieku organizzajtu laqasew aħna konna diġa ħlisna, issa jiena ħamur nisma' tifla tiegħi kanta fil-kor u għaxek suppost, aħna suppost inna l-ispiċċajna. Grazzi ħafna Sinjura Evi. Grazzi ħafna. Minħabba il-din il-proposta supposti ambizjuża ħafna rridu naħsbu wkoll fuq l-analiżi, rapporti u l istħarriċ li jgħat jgħidilna illi l-ogħla livell ta' ambizzjoni tista' twassal għall aħjar offerta ta' impjigi ħalli bekk innaqsu rati tal-qatt. Iżda jiena naħseb li din hija kont daqsxejn kontradizzjoni l fatt li l-proposta li kienet ippreżentata hija inqas ambizzjuża. ħaġa ħana nixtieq ngħid mingħajr ma noqgħod nerġa' nirrepeti dak li ntqal mill-kollegi hija li fil-fatt aħna stajna naraw li qed nipproponu tnaqis tal-materjal li diġà intuża li bekk aħna naslu skont l-impatt ambjentali, pereżempju. Il-materjal pal plastik li diġà nazaw, forsi għal ambizju seta' jkun li sabiex aħna nilħu l-anijiet ta' riċiklaġġ aħna stajna nikkalkulaw biss l-ammont ta' materjal li ġej minn propju materjal prima nkella materja prima nkella dawn iċ-ċifri mu ma ħajfissru xejn, ħaġa oħra li xtaqt. Nitkellem dwarha fuq eh, is-suq tal-materja sekondarja, jekk aħna maħniex ħanibdew naħdmu b'diskriminazzjoni pożittiva dwar dawn dwar dan il-materjal irriċiklat sekondarju ġifieri aħna anka wek maħniġ ħan waslu għal miżuri li jistaw joħolqu ambjent li verament jista' jiffavorixxi l-użu ta' materjali riċiklat. Grazzi ħafna Sur Ozling. Iva, Sur Timmermans kien prezentanna kellu jippreżentanna anzi programm iktar ambizzjuż. Allura xtaqt l nsaqsik jekk hemm punt partikolari illi dwar hemm proposta ambizzjuża iktar minn dak illi aħna kien ippreżentat lilna l-aħħar darba li tajna fis sena 2012, u jekk aħna nitkellmu fuq il-firda tal-skart bioloġiku li aħna mill-skart ieħor li aħna nixtiequ nifqgħu s sena 2020, inti qed li dan għandu jkollu sens ekonomiku wkoll iżda rridu naraw fl-aħħar mill-aħħar x'ħajkun ir-riżultat, forsi ħajkun hemm min jgħid li mill-perspettiva ekonomika di ma tagħmilx sens allura maħniex ħanamluha. Jiena naħseb li dwar tnaqqis tal-gas tal-metan din hija xi ħaġa li aħna rridu nagħmluha anke dwar ir-rimmi tal likel tal-prodotti li kellek irridu naslu f-stadju fejn l-istati membri joħorġu bil pjan di mħad fissar assolutament xejn. Fil-fat il-Kommissjoni għamlet bosta proposti sabiex naqas ir-rimi tal-prodotti tal-likel, iżda fl-ħar mill-ħar l-istati membri jiddependi fuqhom imbagħad sabiex joħorġu bil-pjanijiet u għal din raġuni kolli ngħid li ma danx huwa pakket pakkett din biex ngħidilek b'mod diplomatiku, grazzi. Grazzi għafna, Sinja Gardini. Iva, grazzi jena xtaqt eh, nejt skuza għawni l ewwel net minħabba li għasal daqxej tard. Ma nafx kif dan kollu jista' jkun parti minn proċedura sħiħa. Jiena favur l-ekonomija ċirkolari, iżda ħafna drabi aħna qegħdin naraw li fl-Ewropa għandna approċċ iktar settorjali. Naħseb illi rrit ikonna vizjoni wahdanija u siħa jek per eżempju aħna nitkellmu fuq l-azzar illi huwa l-materjal l-iktar ewlini fl-ekonomija ċirkolari ħabel tista' tibqa' tirriċikla dan il-materjal ad infinitum. Iżda nafu li hemm ċertu materjali ieħor illi minħabba l-politika ambientali tista' ittellef ukoll settur industrijali daqshekk importanti. Ma nistgħux insibu metodu għabbażi ta' ċertu kriterji u koeffiċjenti ħallibek noħorġu b'evalwazzjoni sieħa ħallibek inqisu sitwazzjoni f'bosta setturi differenti u l-użu tal-materjali aħna din nużaw. Grazzi ħafna Sinjura Meljor. L-isposta tiegħi diġà kienet imwieġba. Grazzi. Ja, Perik. Grazzi ħafna Iva jiena favur din l-ekonomija ċirkolari u anka favur ukoll it-timetable li kienet proposta brabta mal-pjantazzjoni. Jekk inħarsu jien dak li kien prezentat dwar l-iskart fis-sena 2002 aħna din nitkellmu wkoll fuq l-iskard bioloġiku li jista' jintuża ħafna aħjar minn ġdid milli huma skar huwa skar ta' tip ieħor tossiku pereżempju. Qegħdin naraw ukoll li hemm skart li huwa viċin il-miet li jistgħu mbagħad iwassal għal skart u tniġġis anka ta' dan ta' din l-ilma ta' dan l-ilma jekk kien lejn l diskart li jista' jkun irriċiklat jew nkella marmi fil-bliet aħna qegħdin nitkellmu fuq perċentwal kbir ta' skart jistax ikun riċiklat ejja ngħidu wkoll li hemm ħafna kumpaniji illi għandhom ċertu problemi, jiena naħseb li m'hemmx fejn nkunu wisq negattivi U anka sa dwar ir-reklamar għal konsumaturi, ma taħsbux li għanna nużaw reklamar ħalli nispiegaw li konsumaturi kif għandhom jisajru, kif għandhom jixtru, ħalli ma jixtrux iż-żejjed, un bas ma jispiċċawx jarmu. Taħsbux li għanna nibdew minn hemm grazzi. Grazzi ħafna sur kummissarju tal-li għatawek u anka grazzi tal-li għat tispiega din il-proposta. Aħna naqblu l-kol kemm aħna dan huwa pakket li neħtiġu ħafna. Naħseb li huwa pakket li wasal daqsxejn tard u ma tantx wara daqshekk b'saħħtu iżda dak li nkwetani huwa nuqqas ta' perspettiva Ewropea f'dan il-pakket. Jekk aħna nixtiequ li jkollna ekonomija ċirkolari u pakket li jista' jkun verament b'saħħtu aħna rridu nużaw l-iskala ekonomika ħalli xi ħaġa li hija konsidrata bħala skart f'pajjiż partikolari, jista' jkun ipproċessat f'pajjiżi terzi u jerġa' jintuża, eċetera. Jekk aħna maħniex ħanużaw l-iskop ġeografiku tal-Ewropa, it-tifrixa ġeografika tal-Ewropa ħan nitilfu l-vantaġġ li aħna jista' jkollna. Jekk aħna eh, fil-fatt ma nistgħux nitrasportaw ir-riċiklaġġ tal-enerġija din ma tagħmilx sens, mhux ħajamel sens laqqas li aħna nipproduċu enerġija tiġġed fi Spanja jekk imbagħad ma nistgħux nibatuha Franza minħabba li hemm imblukkar ta' dan it-trasport. Allura jiena nixtieq insaqsik, Kinti kif immaġinajt li tista' tkun il-perspettiva Ewropea ta' dan il-pakkett u kif nistgħu nużaw it-territorju ġeografiku Ewropew ħalli nigwadanjaw lura dawn il-vantaġġ li qed nitilfu permezz dan il-pakett imdajjef. Grazzi ħafna Sassur Pekele. Grazzi ħafna lill-Kummissjoni ta' din il-Presidenzazzjoni ta' tfeġibiet inti diġà weġibt ftit mill-mistaqsijiet li naxtaqt insaqsik, però jiena jiddispiċini ngħid illi dan il-pakket il-ġdid naqqas xiftit mill-lanijiet illi aħna kellna sa sena 2030. L-iskart municipali li kienu jitnaqqas b-70% sa naqqas għal 65% mill-iskart tal-pakketti u kol minn 80 sa 75%. il iskart tal-ikel fil-fat kien imnaqqas minn 30% u ġi fuq level iktar baxx jissa u zidna data sa' sena 2025. Jiena naħsibx li sabiex nkunu realistiċi rridu nagħmlu inqas milli konna beħsibna nagħmlu li konna għanijiet ambizjużi u li fil-fatt ikunu iktar appoġġati minn kulħadd din xi ħaġa li hija possibbli anke fiħdan il-klima il-politika tal-klima. Jiena ma nixtieqx noqgħod Eh, niddetta, iżda nixtieq infakkar lil kulħadd illi diġà kellna dan id-dibattitu fil-Ġappun dwar dak li huwa realistiku dak li huwa ambizzjuż. U dak iż-żmien fil-Ġappun aħna rajna l-introduċejna numru ta' għanijiet verament ambizzjużi illi għamlu l-ekonomija tal-Ġappun iktar kompetittiva u nixtieq li nagħmlu l-istess ħaġa anke hawnhekk fl-Ewropa. Nawguralek il-militi tajab l kol sur kommissarju. Grazzi. Yeah, finished with our... Grazzi. Imistillek twiġa fil-mistoqsijiet issa, sur kommissarju. Iva dwar il-plastik, dwar l-iskart fl etc. eccetera. Għawek għedin naraw ir-rabta tal-ekonomija ċirkolari mis setturi oħrajn, jekk aħna per eżempju nħarsu lejn l-iskal fl-ibra dan naturalment huwa marbut mal-ibra u mal oċejani u anka jekk aħna inħarsu lejn ir-reċiklaġġ naturalment dan għandu rabta wkoll mas-settur tal-enerġija tal-elettriku. U kien hemm insemma wkoll il-regolament dwar id-baħi tal-iskart iva naħseb li naqbel kif fil-fatt l-iskert issa mhux qed jitqis bħala responsabilità iżda bħala xi ħaġa ta' valur. Qabel ma kien iċċekkja s-sitwazzjoni u m'għandniex inkomplu nitilfu riżorsi ta' skart li nistgħu nerġgħu nużaw fl-industrija tagħna ħallibek nkunu nistgħu nikkontribwixxu għal kompetittività tagħna Mattias tkellem fuq il-planned obsolescence naqbel miegħu wkoll u aħna zgur li naħan uħorġu bi proposti speċifiċi dwar il-planned obsolescence, aħna għadin nitkellmu wkoll fuq numru ta' setturi differenti bħal computers, bħal prodotti li jintużaw fid-djar tagħna, din nitkellmu fuq telefons, din nitkellmu fuq numru ta' affarijiet differenti. Mattias ukoll tkellem fuq ħtieġa li aħna rridu nieħdu dan kollu bis-serjetà u aħna qegħdin nagħmlu. Liġi mare qed jieħu bis-serjetà ħafna e, din il-proposta speċjalment meta qiegħed jipproponi tmexxija tal-oċeani tagħna u ġestjoni tagħhom u l-mod ta' kif aħna nistgħu naraw nagħmlu ġestjoni tajba fejn għandna ibħra fejn huma kontra li huma kontrati mill-ġurisdizzjonijiet nazzjonali. U anka ċertu ibħra e, fejn kulħadd li jista' jieħu għandu semu za fl istessin ħatmu ħadd Kollegu responsabbli. Kollega oħra tkellmet fuq l-agrikoltura u l-fertilizzanti, aħna ħnerġgħu nirrevedu id-direttiva dwar fertilizzanti meta nitkellmu fuq l-agrikoltura fl-ekonomija ċirkolari aħna rajna illi għanna rabta importanti ħafna għawek, speċjalment issa li aħna ħanitkellmu fuq l-użu mill-ġdid tal-ilma u riċiklaġġ tal-ilma u aħna nafu li parti kbira tal-ilma tagħna qed tintuża bħala waħda mir-riżorsi anke fil-qasam agrikolo ġifieri aħna qegħdin inħarsu lejn dan il-qasam ukoll u fiħdan id-direttiva ta' l-ilma ħna din namlu iktar riċerka ħalli naraw kif nistgħu nkunu innovattivi fir-riċiklaġġ tal-ilma, eċċetera l-Sur Flanagan ma fanvanx fimtu dwar il-punt li semmaw dwar il-fat li aħna ma nistawx norganizzaw laqa. Iżdaw qal li n-nies mhux qed jitkellmu fuq dan il pakket Aħna ma naqblux minħabba li mhux biss hemm nies li huma interessati fek iżda hemm is-settur privat u bosta kumpaniji li qegħdin jinvestu f'dawn il-proġetti. Għandna s-settur privat li fil-fatt qiegħed minn ta' qoddim fil-fatt għabizna fil-progress tagħna u rridu nappoġġaw aħna lis-settur privat minħabba li huwa s-settur privat illi jista' iwassal għal vantaġġi pożittivi anke għall-ekonomija ċirkolari u jiena wkoll naħseb illi semmejt ukoll l-ammont ta' biljuni ta' euro li kienu vestiti f'dan l ħara xar snin fi proġetti tal-ekonomija ċirkolari. Ġifieri aħna mux biss qegħdin imparlaw, iżda hemm min diġà qiegħed jinvesti l-flus f'dawn il-proġetti issa li sinjura Evi dwar proġetti u livell ta' ambizzjoni jiena nixtieq ngħidlek illi iva meta aħna nitkellmu fuq il-livell ta' ambizzjoni aħna nisimgħu lill-Parlament u l-Kunsill iżda smajna wkoll nil numru ta' partijiet interessat importanti wkoll minħabba li jekk aħna nħarsu l-ekonomija li l-ekonomija ċirkolari mill-perspettiva ekonomika rridu nisimgħu u kol xejn li għandhom xejdunna il settur privat jekk aħna nħarsu lejn l-ekonomija ċirkolari mill-perspettiva ambjentali, naturalment irridu tqisu wkoll dak li jgħat jintqal. anka dwar il-housing u d djar naturalment din hija xi ħaġa li importanti ħafna Sinja Grappini semmit ukoll l-approċċ waħdini olistiku iva aħna għamilna għalhekk qegħdin iwessaw ukoll il-kamp ta' applikazzjoni tagħna l-ekonomija ċirkolari bdiet bil-karta il-ħġieġ il plastik u issa qegħdin nkopru ħafna materjal ieħor bħal tessuti, enerġija, eċetera. U meta tkellimt fuq ir-rabtiet li nistgħu nidentifikaw, jiena nixtieq ngħidilkom li wieħed mill-vantaġġi li aħna ma semmejniex huwa li inqas ma jkollna spejjeż ta' elettriku sabiex nipproċessaw dawn elementi. Ħantikom eżempju fil-settur tal-alluminju hemm bżonn ta' għaxar darbit iktar elettriku sabiex tipproċessa il-materjal tal-alluminjum illi huwa verġni biex ngħidulu hekk li qatt mantuża meta mqabbel ma' l-alluminjum riċiklat. Issa, dwar id-direttiva tal-fertilizzanti diġa qed li ħanerġgħu nirrevidwa din id-direttiva dwar l-iskart fil-forma ta' plastik fil flipra ma nafx jiena qed sejħu l-iskart tal ipra dan minħabba li dan huwa skart li huwa qed jinħoloq fuq l-art u mbagħad qed jispiċċa fil-baħar. Iżda jekk aħna nixtiequ verament innaqsu l-iskart fl-ibħra Aħna naħsbu li dawn l-isfidi ambientali huma importanti mhux biss mill-perspettiva ambientali, iżda dawn huma problemi li jistgħu jipprovdulna wkoll opportunitajiet mill-perspettiva ekonomika. U hemm bżonn naturalment li nikkomunikaw aħjar mal-konsumaturi tagħna l-eco-labeling u d-disin tal-prodotti dawn huma kollha għodda li jistgħu jgħinuna ħalli l-konsumaturi inġelhom jifmu aħjar x'għażla għandhom L-enerġija u l-użu tal-grid jina naqbel u nifhem dak li għattejdu intom għanna l-istess problema anka f'dak li xaqsam l-enerġija fl oċejani sta irridu nappoġġawhom permezz tal-infrastruttura l-iktar xi aħli naraw kif l-enerġija fl oċejan tista' tkun trasmessa. Bħalissa nistgħu naraw li mhux daqshekk diffiċli għall-kumpaniji u għall-istati membri sabiex naraw jaraw li l-produzzjoni ta' l-enerġija u l-riċiklaġġ ta' dawn prodotti titpoġġa wkoll fuq grids ta' distribuzzjoni. So, recite. Mela, jina ma naħsibx li għanna naqqasna l-miri tal-materjal riċiklati, pero dak li għamilna, u li kien importanti, u għalli naqqasna il-miri ta' produzzjoni ta' skart. Edin nqablu miri dwar xan irriċiklaw u flima kwantità madonna ninsew li dan il-pakket tal-ekonomija ċirkulari issa qed jiffoka iżjed u iżjed fuq illi innaqsu il-produzzjoni tal-iskart bħala l-ewwel pass. Donna mhumiex biss miri fuq il-karta iżda huma appoġġati wkoll bi pjanijiet ta' azzjoni u b'appoġġ finanzjarju. Grazzi ħafna u għal darba oħra milli tittajjeb il-kulħadd. Issa rrid nitlaq għaliex xirrit inkun l tal-waqt. Grazzi ħafna naf li trid titlaq malajr. Aħna ser inkomplu bil laqa tagħna. Għawek laqna jgħid il-President, manna l-ebda rikjesta oħra, nirringrazzja l-Kummissarju tal-li kien u tal-li wieġeb il-mistoqsijiet kollha tagħna għamel ħafna ħin wieġeb il-mistoqsijiet. Grazzi ħafna. Dear colleagues, we can uh, continue our meeting. I have to return back. Kollegi, komplu. Nerġa' lura fuq fuq punt tlieta ta' l-aġenda iġviri nerġaw nirrapportaw fuq il-negozjati interistituzzjonali fuq attivitajiet biex nasigraw il-kontroll fuq l-ikel. It-tieni trialogu kien fid-9 ta' Novembru u għek il-Kolleġislatur kell l-opportunità li jiddiskuti punt fejn diġa kellu pozizjoni illi taqbel mal-korrelissatur ieħor. Mek se ndeċidu wkoll fuq il-metodu ta' ħidma u fuq l-ewwel blok ta' artikli. It-tieni trialog kien fis-16 ta' Diċembru u hemmhekk il-korreġislatur seta' eh, jiddiskuti kontroll u t-tieni dispożizzjoni ser tkun inkluża fil- tieni leġislazzjoni bażika. It-tielet trialogu huwa pjanat għal 27 ta' jannar. Naddu issa għal punt li jmiss fuq l-agenda ġifiri punt 5 u 6 illi se niddabattu b'mod konġunt ġifiri l-accettazzjoni għall-emenda tal-protokoll 1998 fuq il- ehm, fuq il-sustanzi niġiża fuq distanza twila, mod partikolari fuq il-metalli tqal. Għawek sa naddi għattaljan li xi għazjed faċli biex nikomunika. Għalija huwa ħafna iżjed faċli nispjega bit-Taljan mela l-konvenzjoni fuq it ta' tal-ajru eh, transkonfinali fuq distanza twila eh, ġejja minn mill-Luman. Id-dinja triq twila li bdiet minn studji li saru bejn l-1972 u 77 u li waslu għal e, tfassil tal-konvenzjoni li qegħdin nitkellmu fuqha li ġiet iffirmata fl-1979 daħlet fis-seħħ fl-1983 kien l-ewwel strument internazzjonali legalment vinkolanti propju f'dan il-qasam. Konvenzjoni tistabilixxi għafa sal-kontroll u it-tnaqqis tal-ħsara ġejja minħabba dan it-tip ta' tniġġis u eh, twessat ukoll permezz ta' tmien protokoll li eh, ġejjin mill-emissjonijiet eh, l tal-kubrit, l-emissjonijiet tal-partiċelli fl-arja, metalli tqal, etc. U tmin protokoll huwa dwar l-eutrofizzazzjoni u iż-żonu troposferiku. Il-protokoll ta' Arus tal-1908 u design huwa fu eh, l-elementi li nirsu mod persistenti li irrit jiġi emendat permessa din proposta tal-Kummissjoni. Il-partijiet eżaminaw il-protokoll biex jaraw kemm huwa eh, adegwat u effikaċi għal dawk li huma l-obbligi u fl-2007 qablu li jinfetħu negozjati għal reviżjoni tat-tekst u tal-annessi. Il-protokoll ġi emendat b'deċiżjonijiet tal-2009 u din id-deċiżjoni issa trid tiġi ratifikata minnaħat miż-żewġ mill-partijiet. Ir-ratifika tal-emendi li ġew formulati b'deċiżjoni tal-Kunsill ħajkun pass il qudiem importanti lejn l-ola livell ta' ħarsien tal-saħħa tal-bniedem kif ukoll tal-ambjent minn dan it-tip ta' tniġġis kem preferenza għal eh, l-elementi li nġbsu organiċi kif ukoll għal dawk li huma il-metall li tqal, il-proposta tar-rapporter hija li aħna napprovaw l-emendi li għanna li li hemm permezz tad-deċiżjoni tal-Kunsil, iġifieri li ngħidu iva kemm fuq il-punt 5 kif ukoll il-punt 6 li għandna fuq l-aġenda. Għaw talbi tal-kelma? Non c'è nessuno che chiede di parlare? Jider maħat li xie jitkellem? Mela naddi l-kelma l-Kummissjoni? Jek tixtieq ta' xi ħaġa? Jider li le, jider li kulħadd qed jaqbel, tajb naħseb nistgħu nimxu għoddim biex nigwadanjaw ftit mill-ħin li tlifna fil-punt ta' qabel. Mela. Issa rridu namlu diskussjoni konġunta tal-punti 7, 8 u 9 nitkellmu dwar oġġezzjonijiet skont ir-regola 105 dwar l-ikel u il-formulazzjoni ta' ikel għat-trabi. Jider li l-kollega li għamel din l-oġġezzjoni għadu mossa, xmux mux jgħataw imma ħajassal, jassal, jassi triqtu. Għalek, ejjena niproponi li ejjena diskuta qabel il-punti minn 10 sa 15 għet nitkelmu dwar il-kwittanza biex nmimmexu l-qoddim il-xol tana. Mela, qabel ma jassal il-kollega Taylor, eja nitkelmu dwar il-punti tal kwittanza tal-2014 tal-EFSA, tal-ECA, EEA, ECDC eh, e u l-Kummissjoni Ewropea kif ukoll l-EMA, ġifiri l-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini. Ħanibda mill-ewwel minn ċertu perspettivi ġenerali għax jiena fil-fatt ir-rapporter ta' din l-opinjoni għalhekk ħa tissimawni għal ftit minuti oħra mod ġenerali jena nishtiq najt minn qabel li din l-eżaminazzjoni tal-implementazzjoni u l-twettiq tal-budget tikkonsidra il rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri kif ukoll il-kuntatti li kenna mal-Kummissjoni Ewropea mal-istituzzjonijiet l-oħra li ikkollaboraw mal-Parlament u irrispondew b'mod sodisfaċenti għat-talbiet tagħna għal informazzjoni u chiariment addizzjonali. Nixie nfakkar li Il-sena 2014, ġivi sena ta' din il-kwittanza, kienet l ewwel sena tal-twetti ta' dan l-MFF il-ġdijt. Li kellu bħala għan dak li iqassam ir-rizorsi ta' l-Unjoni għal periodu sa' minn min l-2014 tal-2020 għalhekk il-livell ta' twetti għall ewwel sena tal-MFF kien inqas minn dak ta' snin ta' qabel anka jekk kien oli ħafna eh, skont il-linji tagħna ta' kompetenza tagħna. Fil-fatt, id-DG tal-ambjent fuq 342 miljun euro kella eh, attuazzjoni ta' 99.7% u il-lotijiet waslu għal

244 miljon euro li 96.6% untużaw mod tajjeb. Kien ċar li 75% tal-budget e, huwa e, moti lil tlet e, aġenziji e, separati, CDC, l-EMA u l-EFSA. E Iġviri, minna ħata rapporter jina nistanajt kontent għal dawk li huma il-livell ta' eh, impenn u ħlasijiet għal dawk li huma il-miżuri ta' kompetenza ta' DG Ambjent, Klima u DG Saħħa. Issa, fuq is-sigurezza tal-ikel, kifu specialment l-aġenziji li nixtieq nifoka ftit fuqhom, Awek għal darba oħra rridu nfakru li lil dawn moti ruol importanti ħafna, ġviri huma għandhom ruoli tekniċi, xjentifiċi u ta' ġestjoni minnaħat tal-Unjoni Ewropea li jfasslu e, u iwet u ċertu miżuri. U huma għandhom numru ta' risorsi umani u anka finanzjari biex jieħu l-għanijiet tagħhom u aħna rajna titjib ġenerali fit fil-mod kif intuża l-budget. Fil-fatt ġew introdotti miżuri ta' korrezzjoni wara eh, dak li l-kummenti tal-Parlamentu tal-Ordi tal-Awdituri fis-snin ta' qabel mod partikolari għall-autovalutazzjoni globali u it-titjib ta' sistemi ta' kontroll intern u tal-programmi ta' kontroll annwali biex ikun hemm aktar eh, dettal fuq it-tenders u anka fuq il-lotjiet. U l-istess imur għal kummenti tal-Parlament Ewropew fil-proċedura ta' kwittanza tal-2013 dwar il-setturi bħal kontroll finanzjarju kif ukoll referenza partikolari eh, tal-IFSA Eh, l-audits interni, l-kontrolli interni u l-użu tal-esperti xjentifiċi tal-autoritajiet għalek. Jiena nħoss mod definittiv li għabbazi ta' data li għanna u r-rapport tal-orti tal-awdituri jiena nħoss li nistaw natu il-kwitanza l-Kummissjoni għal dawk li huma l-infiq fis-settur tal-politika ambientali, il-klima, saħħa pubblika, sigurezza alimentari għall-eżerċizzju finanzjarju tal-2014 kif ukoll l ħames aġenziji li jaqgħu taħt il-mandat tal-Kumitat tagħna. Għalhekk l-opinjonijiet li ġew infassla e, jitkellmu fuq din it-tri ġifiri f'din id-direzzjoni. Aħna favur li nagħtu l-kwittanza. Issa. Nistgħu nibdew id-dibattitu ħanaddi il-kelma lill-Onorevoli Selimovic talab il-kelma. Thank you very much, Mr. Chair. Grazie, President. Jina naqbel ma kollu illi jintqal dwar dawn l-opinjonijiet, jina rajtom bir-reqqa. Meta provajna nintroduċu l-aħħar emenda, s-sistema tal-kompjuter ma kienx qed taħdem. Allura aħna ħaġa waħda biss li nasbu li għajt li set importanti. Nistgħu nagħmluha forsi bil-fom jew inkella nistgħu nagħmluha sena d-dieħla. Però naħseb li l-lum ta' min insemmija. F'dawn il-ħames aġenziji Tnejn minnhom għandhom politika kontra l-frodi. Il-bqija m'għandhomx. Peress li l-qorti tal-awdituri edda tal-argumenta li hemm użu ħażin, jiena nixtieq nissuġġerixxi illi dan il-Komitat jew il-Parlament jaddi l-opinjoni u nagħdu suġġeriment illi dawn għandhom ikollhom politika kontra l-frodi. f'dawn l-aġenzija hemm ċertu interess ekonomiku pjuttost eh, qawwi. Xi ftit minnhom verament bissom ikollhom dawn politiki. Ma nafx hekk nistgħu xam dilementa bil-fom kif qed nipprova nagħmel issa, kif semmejt provajt il-computer sistema kien neċċett taħdem, jekk mhux possibbli nagħmluh issa nagħmluh is-sena d-dieħla. Però naħseb li dan huwa punt importanti. I have to underline uh, Mela wek irrid nisħaq illi tistgħu tagħmlu emendi sada fl-offsinar. Imbagħad, skont il-proċedura normali, tintroduċi l-emenda u nivvuta u tajz fil-komitat. Ma nafx hekk hemmx kollegi oħra li xtu intervjenu dwar dan il-punt. Le, mela fil-każ nisimgħu lill kummissjoni jekk il-Kummissjoni qiegħda hawnhekk. infa. Grazzi, President. Xtaqt nsemmi li aħna sodisfatti ħafna bil, bil dak li rajna fl-2014, speċjalment fil-qasam tal-ambjent u l-klima, kif semmejt inti, dan ma kienx sena faċli għaliex kienet l-ewwel sena ta' perspettivi finanzjarji multianwali u programmi multianwali u kien hemm numru ta' elementi ġodda, per eżempju l-istrumenti finanzjarji Dawn kienu strumenti ġodda, mod partikolari żewġ strumenti partikolari wieħed tal-ambjent u liħor tal-klima. Dawn l-istrumenti bdew jitħadmu fl-2014 ek kif, skont kif kienu maħsuba. Imbagħad l-infiq tal-budget tad-diġi tal-klima dan id-diġi twaqqaf fl-2010 Mbagħad fl-2014 rajna illi abad pass tajjeb u kien jon jonfoq pass normali. Il-fażi tal-bidu kienet xejn diffiċli, sa' issa dan tiġi qabad it-triq it-tajba u kif semmejt inti l-2014 eh, kienet rajna wkoll li kien hemm ċertu kwistjonijiet relatati mal-pagamenti kena nipposponu xi pagamenti fil-bidu ta' jannar u mbagħad kienu finalizzati eh, sabiex jiġu f'Ġunju tal-2015-2016. Grazzi. Ma nafx kemm kemmx kummenti oħra mill-membri tal-Kummissjoni? Jekk le tajjeb wisq. Nistgħu Eh, inkomplu, infakkarkom illi l-iskadenza għal l-emendi se tkun għada sal-offsinar, imbagħad se nivvutaw tal-komitat fil-25 ta' jannar u l-votazzjoni fil-komitat kont kienet ħatkun fit-23 ta' Marzu. Qed nara l Sir Taylor wasal hawnhekk mela allura nistgħu nerġgħu lura dwar il-punt dwar oġġezzjoni dwar regola 105 dwar um, ikel għal skopijiet speċjali mediċi, dwar l-ikel ta' trabi u l-follow-on formula. U hemm ukoll oġġezzjoni dwar ikel proċessat bazat fuq iċ-ċerjali u ikel ta' trabi. Is-Sur Taylor titlob il-kelma sabiex jispjega daqsxejn l-oġġezzjonijiet tiegħu u mbagħad wara niftħu dibattitu Well, thanks very much, Grazzi, President. Għan itkellem dwar it-tlet mozzjonijiet f'daqqa. Imma għan segwi l-ordni skont kif qegħdin fuq l-aġenda. L-ewwel nett. Għan kun ċar. hemm ħafna raġunijiet msemmijin f'dan il-mozzjonijiet, iżda huwa magħruf illi l-tredda, it-tarbija huwa l-aħjar mod kif it-tija li kell. U jena nishtiq nisħa illina jena kollu assolutament minix kontra illi titmal tarbija permezz tal-botil. Din hija għażla tal-ġenituri u jiena nirrispetta dan. Jiena id-resa dawn l-oġġezzjonijiet sabiex inħares kemm li trabi illi jieħdu il-ħalib tas-sider dawk il-ħalib tal-formula tal-botil. Għaliex naħseb illi r-riżoluzzjoni bħalissa ma tif ma tipprotiġihomx biżejjed u laqqas lill-ġenituri mill-informazzjoni ħażina u mill-prassi ħażina. L-Organizzazzjoni Dinja tas-Saħħa tirrakkomanda illi it-trabi u t-tfal fl-ewwel sitt xhur ta' ħajjithom għandhom jirataw il- eh, ħalib ta' sider. Mbagħad wara irid ikun hemm ikel ieħor komplementarju adattat. Għal daqstant, ħassibna ħafna l-fatt li għandna informazzjoni li f'21 pajjiż fil-reġin tal-Ewropa tal-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa 13% biss ta' trabi inataw biss ħalib tas sider fl-ewwel sitt xhur ta' Il-ħalib tas sider iġib ħafna ehm, vantaġġi kemm trabi u anke l-ommijiet u l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel iżjed sabiex tħares u tħeġġeġ din il-prattika. Madan kollu din il rapport ta' regolat ta' regolament ma tal abbozz ma fiex biżejjed dispożizzjonijiet sabiex ħarisna mill-kompetizzjoni inġusta fil-qasam tal-3D. Allura, skont il-kodiċi internazzjonali tal-komerċializzazzjoni tal-prodotti eh, ta' ħalib tat tfal, dan il-regolament minn flok jiprofa eh, jimplementa dan il-kodiċi li semmejt ser idajef l-sforzi tal-istati membri biex jiprofaw jimplementaw. U l-sforzi tal-istati membri biex jiproteġi trabi u l-ommijiet. Fil-waqt li kodiċi kodiċ internazzjonali jgħid li mandu jkun hemm lebda riklamar jew lebda promozzjoni ta' bħalib formula follow-on jew kella ta' trabi illi jaqaf fil-ambitu tal-kodiċi, din dan il-regolament jippermetti dan it-tip ta' riklamar f'pubblikazzjonijiet illi huma mirati b'mod partikolari għall-ommijiet u anka f'pubblikazzjonijiet ċentifiċi. U dan jagħti permess ukoll l-istati membri illi jirlimita dan it-tip ta' riklamar. Madan kollu mandu lebda restrizzjonijiet fuq ir-riklamar tal-follow-on formula u ma jagħti l-ebda ċertezza legali li l-istati membri li jridu jillimitaw dan it-tip ta' riklamar. Bil-mozzjoni tiegħi jien qed insejjaħ sabiex ir-riklamar kollu tal-follow-on formula ikun projbit u il-riklamar tiegħu ikun biss eh, f'pubblikazzjonijiet xjentifiċi u pubblikazzjonijiet dwar it-trabi il- Hemm raġuni oħra għalfejn jiena qed inressaq din l-oġġezzjoni. Din il-regolament eh, resaq proibizzjoni fuq il-fin formula iżda mhux fuq il-follow-on formula. Il-follow-on formula titlob ehm, permess tal-Kummissjoni u skont ir regolament 1994 li applika l dan it-tip ta' ikel. Il-Komissjoni bħalissa qed tikkonsidra illi tawtorizza ehm, dikjerazzjoni pal per eżempju illi hemm bżonn il-ħadid għal dem u illi l-vitamina C tajn il-ġismek biex jassorbi il-ħadid. Dana huwa veru iżda li inti tinkludihom f'riklamar għal follow-on formula ifisser li ħajkun hemm Eh, kompetizzjoni inġusta ma' ikkel i-proċessat li mandu lebda dritt illi joffri din it-tip ta' informazzjoni. U għalek kun qed jimmina ikkel proċessat sempliċi. Jina nemmen illi din id-delegazzjoni għandha tipprojbixxi eh, dikjarazzjonijiet dwar is-saħħa u dwar nutrizzjoni fuq il-follow-on formula. Raġunijiet oħra għalfejn qed noġġezzjona hija dwar il-laġdu DHA skont l-inizjali tiegħu dan huwa aċidu xaħmi tal-omega 3 u dan huwa parti mill-ħalib follow-on formula u anka attrabi u bħalissa huwa biss iżda eh, opzjonali minkejja l-fatt illi il-benefiċċji ta' DHA memx provi tagħhom, memx provi konkreti. U din hija xi ħaġa rikonoxxuta mill-lefsa. Qed nsejħu ukoll li ma jkunx hemm tolleranza għal fdalijiet ta' pestiċidi fil-infant formula u fil-follow-on formula minħabba illi s-sistema eh, tal-endokrina fit-trabi tkun waħda vulnerabli ħafna. U il-Kommissjoni edha eh, tikkonsidra li tiftaħ kawża fil-Qorti Ewropea. Naħseb dan huwa importanti u e, huwa fil-qalba tal-idea tagħna dwar is-sigurtà tal-tfal. Oġġezzjoni oħra tiegħi hija dwar li kell għal skopijiet speċjali mediċi. Jiena noġġezzjona għal dan l-abbozz b'mod partikolari minħabba dispożizzjonijiet illi kienu sviluppati sabiex eh, nissodisfaw il-rekwiziti nutritivi tal-tfal. Meta dawn ikunu intenzjonati għal tfal morda, ir-riklamar ta' ikel speċjali mandu ikun permess. U naħseb li jendu kemm eh, restrizzjoni fuq l-informazzjoni li tingħata restrizzjoni għal fatti xjentifiċi konkreti. Il il dwar il-kura tal-trabi jaqrawhom ġenituri ġodda u ommijiet U dan it-tip ta' riklamari jista' jwassal għal użu ħażin, użu perikolus u eh, l-istiġi autodjanjosi ta' problemi li fil-verità ma jkunux hemmhekk. Issa mbagħad hemm ukoll restrizzjonijiet fuq eh, riklamar u eh, prassi kummerċjali illi ma msemmijin f'artiklu 10 fuq l-abbozza regolament. Iżda bil-lingwaġġ li hemm intużat, qed tiġi implikata xi ħaġa illi mhix imbagħad riflessa fil-premessa 18. Qed nitkellem dwar id-distinzjoni bejn infant formula u follow-on formula sabiex l-istati membri kunu jistaw jillimitaw il-riklamar dwar infant formula iżda mhux dwar follow-on formula. Hemm nuqqas ta' koerenza bejn dawn il-żewġ ehm, abbozz ta' regolamenti li jista' jwassal għal problemi bejn stati membri. Jiena qed naġġezzjona wkoll għaliex għalkemm l-abbozz ta' regolament ma iwassalx għal FSNPs b'ħafna minnhom huma relatati mal-saħħa Dan it-tip ta' regolament irid jiċċara illi dawn huma qed isiru b'mod speċifiku għas-saħħa. Fl-aħħar qed nitlob għal toleranza zero għal residwi tal-pestiċidi fil-formula tal-trabi u l-follow-on formula minħabba il-vulnerabilità partikolari ta' trabi u tfal iż-żar. Jiena nittama li l-membri hawnhekk ikunu jistgħu jappoġġaw dan meta niġu biex nivvutaw fuq u għaliex ħankunu qegħdin nivvutaw fil-fatt f'jannar u mhux għada bħal me miktub fl-agenda. U fl-ħarnet ħanaddi issa għal eh, l-ikel bazat fuq iċ-ċereali proċessat u l-ikel ta' trabi, rizoluzzjoni ġviri tilet punt li hemm fuq din l-lista fl-agenda. Ir-raġuni prinċipali għal fej qed noġġezzjoni għal dan ir-regolament delegat għal ġi permetti li l-ikel ta' trabi jipprovdu 30% tal-enerġija tagħhom mis-sokkor u 7.5 gramma ta' zokkor għal 100 kilokalorija, iġifiri 30 kilokalorija mill-zokkor f-100 kilokalorija ta' enerġija. Jekk iġifiri t-segwu dan, tindunaw li e, bil-kontra tal-pariri kollha tas-saħħa mill-WHO li f'Settembru ta' din is-sena rakkomandat li jiġi limitat il-tħul e, ta' Eh, li t-trab ma jiklux eh, t-sokkor eh, ġviri li l-ammont ikun inqas minn 10%. Ġviri dan huwa tliet darbit aktar minn rakkomandazzjoni ta' WHO. WHO t-rakkomanda u koll li minn l-età ta' 6 xhur il ħalib ta' sider ikun supplementat ma ikel komplementarju dens u sigur u li mandux ikun hemm eh, melħ jew zokkor niżjuda ma dawn l-ikel. Komitati xjentifiċi fl-Stati membri ukoll rakkomandaw tnaqqis sinifikanzi eh, fil-dħul totali ta' zokkor U t-naqis ta' dan, l-introduzzjoni ta' dan l-ikel, specialment feta tant bikrija, eħe waslu għal eh, kontribuzzjoni għal aktar obezita fost it-tfal. Għat-tfal trabu t-tfal zar il-livelli mizjuda ta' t-sokkor irridu nefitawum. Dieta ħazina hija l-ikbar kawża tal-mart u l-mewt madwar id-dinja iktar mill-tabak. Isret najdu l-alkohol flimkien ma ħajja sedentarja flimkien mummiex qed ikollhom effett negattiv daqs it-sokkor. Għalek, fid dawl ta' dan, la bozz tal-regolament ta' delega ma' fiex biżejet miżuri sabiex iħares li l-trabi u l-tfar kontra l-obezita l-ammonti massimi permessi ta' zokkor għandhom jitnaqsu b'mod sostanzjali skont ir-rakkomandazzjonijiet ta' WHO. Il-labbozz tal-mozzjoni tiegħi titlob li l-Kummissjoni sabiex e, e, tipposponi l-adozzjoni ta' dan l-att delegat sakemm sa ir-rapport tagħha stess tal-formula ta' tfal jiġi pruflikata u l-EFSA tagħmel revizjoni fuq it sokkur u l-introduzzjoni ta' ikel proċessat li jiġi introdott f'mument bikri eh, u ir-rakkomandazzjoni l-oħra fuq l-ikel attrabi issa talbiet oħra għal raġuni tal-odazzjoni tiegħi u eh, tibdiliet huwa approċ ta' tolleranza zero għal pestiċidi mod ta' prinċipju għaliex it-trapi u it-tfal żar huma vulnerabli b'mod partikolari. U skont ir-rakkomandazzjonijiet globali fuq is-saħħa, tikketjar u kummerċjalizzazzjoni li ikel proċessat għandu jagħmilha ċara li dawn il-prodotti mhumiex tajbin għat-trabi li għandhom inqas minn sitt xhur. U li qafa ek jobkom taċċettawx. Thank you very much, and now we can start. Grazzi ħafna mela nibdew id-dibattitu, Signora Grosset. Grazzi ħafna, Sur President. Ma naħsibx ħad tkun sorpriż li jiena għandi tlet oġġezzjonijiet. Ma naħsibx li huma eh, bla bażi. għan nispjega, ir-regolament minn 2012 Mela, dak iż-żmien aħna konna ġilidna flimkien ma' numru ta' kollegi fuq dan mod partikolari Sinjura Reis għall-impożizzjoni tal-rekwiziti eh, ta' sigurtà tal-ikel eh, stretti ħafna biex inħarsu Eh, persuni li huma vulnerabli bħal dawn fil-fatt. L-atti delegati mill-Kummissjoni għandhom il-għan li jiprovdu informazzjoni aħjar konsumatur, tikketjar aħjar, aktar restrizzjonijiet fuq il-riklamar u jina inħoss li dawn il-miżuri mixin fil-fatt fil-direzzjoni il tajba Għalek jina ma naqsamx il-pozizjoni aktar estrema tal-Partit tal ħodon Għal il-follow-on formula u l-infant formula u jenrit najt li l-kommenti bil-partit tal-ħodor u ma naqra diffiċli li nindirizzawom, vera nisem li huwa partit progressiv li li huwa favur id-drittijiet tan-nisa, imma isu qed iwaħħal fin-nisa li ma jkomplux redda u ġifieri jespoġġu l-nisa sitwazzjoni diffiċli ħafna jekk mhumiex pożizzjoni li daw jiena naħseb li dinja pożizzjoni inaċċettabbli ovvjament il-koll naqblu li aħjar li mara tredda imma hemm bżonn li konna alternativi eh, sikuri u f'saħħithom li, li tista' tafdom meta jkunu fuq is-suq. Għalhekk li inti tpoġġi dan id-dubju fuq il-prodotti alternattivi hija xi ħaġa perikoluża. Il-bażi wara l-oġġezzjonijiet ta' Sur Taylor kif qed narhom jien huma folos. Il-komunikazzjonijiet minn dawn il-produtturi tal diġa diġà huma ristritti ħafna ma jistawx insinwaw li il-ħalib tagħhom huwa aħjar mill-ħalib tas-sider. Hemm distinzjoni ċara bejn il-formula għall-attrabi u il-follow-on eh, formula sabiex il-konsumaturi kun jistaw jiddistingu bejnietom din importanti għas sigurezza tal-konsumaturi u dwar l-ikel għal skopijiet eh, mediċi medici speċifiċi u kif ukoll l-ikel proċessata għal tfal eh, jina naħseb li l-argumentazzjoni wara dawn il-punti ma tantx tikkonvinċina Issa fil-qalba ta' dawn l-oġezzjonijiet għandek tolleranza zero għal pesticidi. Tal-issa aħna għanna limitu ta' residwi bax ħafna 0.01 jew xinu grammi għal kull kilogramma u dik diġa hija applikabli għal pesticidi kollha. Sfortunatament, om u kol tista taddi l-pesticidi li t-tarbija taħħa permezz tal-ħalib ta' sider għalek tolleranza zero naħseb li miex aċċettabli jaspiegata fl-att delegat. Hija xi ħaġa impossibbli li inti tagħmel eh, proibizzjoni sħiħa, hemm ċertu pestiċidi li nsibuhom fl-atmosfera impossibbli li jkollok ikel minn li tipprova tagħmel tolleranza zero miex ħaġa realistika. Issa l-ikel bbażat fuq ċereali kif ukoll ikel proċessati ħor ta' trabi dawn irridu jkunu ristretti għal dawk li huma il-xaħmijiet, il-sokkor, il-melħ. U dawn it-tlet oġġezzjonijiet huwa favur it-trasparenza u jiena naqbel li l-komitoloġija forsi mhuwiex li tiegħed proċess ċar. Iżda aħna rridu nassiguraw li jkun hemm kunsens f'dawn l-atti delegati bejn il-Kummissjoni, l-esperti u l-partijiet kollha involuti. Għalek jiena naħseb li l-oġġezzjonijiet mixin fid-direzzjoni tajba, iżda minkejja dan hemm nisa zaza fej jinsabu f'pożizzjoni fejn ma jistgħux irredaw għal xi raġuni oħra jew minħabba riżultat bħala riżultat ta' ħajja professjonali tagħhom forsi m'għandhomx ħin li jgħodu d-dar isajru l-ikel trabi tagħhom. Għalek, ejja nkunu namlu ħafna tal-bit fuq l-industrija tal-likel, irridu jtejbu l-prodotti tagħhom trabi, imma sa dan it-tant, le, jena ma naċċettax dawn l-oġezzjonijiet, grazzi. Grazzi ħafna. L-onorevoli xaldebon sissa. Grazzi ħafna għal din l-introduzzjoni dettaljata ħafna dawn it-tliet oġezzjonijiet Flimkien ma' Shadow Rapporteur jina nishtiq rakkomanda li nappoġġaw tnejn it tlet oġġezzjonijiet. L-ewwel waħda hija dik taħalit ta' trab u it-taħlita. Irridu nkunu attenti ħafna meta nirriklamaw kif ukoll l-istqarrijiet dwar is-saħħa. U aħna tnajdu dan sabiex nagħtu informazzjoni lil klijenti dwar il-konsumaturi dwar il-possibiltajiet tagħhom. Il-grupp ta' trabi huwa vulnerabbli ħafna rridu noqogħdu attenti ħafna ta' x'nista' x'nista' jinkiteb f'dawn ir-riklami. M'għandux ikun hemm wis tifħir tal-prodotti. u ma nistawx nappoġġaw l-oġġezzjoni dwar l-ikel għal skopijiet ta' medicina partikolari. Iżda dwar umbat l-ikel i-proċessat, aħna naħsbu li jekk l-Unjoni Ewropea permetti li l-ikel ta' trabi u ta' tfal tinkludi sa 30% ta' t-sokkor tkun ħaġa ħażina, partikolarment fi żmien meta waħda mill-ikbar sfidi li qegħdin iffaċċaw hija l-obeżità. Speċjalment fost it-tfal. Għalhekk hemm bżonn li dan ikun limitat. U mhux għax il-Kummissjonija kontra dan, jekk intom tridu tippermettu li ammont dan l-ammonti kbar ta' t-sokkor, dan għaliex li l-efsada ma kellix il-possibilità li tara l-kompożizzjoni tal-ikel. Jina, personalment ma nemminx li għandu jkun permess b'dawn l-ammonti oljin ħafna ta' zokkor fl-ikel ta' trabi. Għalek jina nemmen li huwa ġustifikat sabiex iva e, e, nqajmu dawn l-oġezzjonijiet u jina nixtieq nirrakkomanda lill-SND sabiex jappoġġaw din l-oġezzjonijiet. Grazzi nistennew sal-proċessar addizzjonali. L-Onorevoli Selimovic, mela jina għet nitkellem fissim il-xadow fil-Rika Ris, ma setax ta' tendi, ma jina ovvjament naqben. Sentej nofsilu Fredrika kienet rapportera Parlament Ewropew eh, fuq il-regolament għal-bazi taħħa ġew infaslin dawn l-oġezzjonijiet aħna għanna xitħasib ma dawn il-tekst. Xi kommenti ġenerali l-ewel? jitħos li ma nistawx nitkellmu dwar l-oġġezzjoni ta' dawn it-tlet tekst imma ta' tfassil mill ġdid sħiħ tal-regolament li il-grupp tal-ħodor kif ukoll oħrajn approvaw fl-2013 u l-ewwel dispożizzjoni ħad tidħol fis-seħħ fl-Unju tal-2016. U diffiċli li nifmu għalfej Sur Taylor qed joġġezzjona għall atti delegati pubblikati mill-Kummissjoni għaliex huma sempliċement riflessjoni tajba tal dak li ġie adottat Ġunju 2013. Sistem l-Onorevoli Rees li niġġustifika din il-kontradizzjoni billi nuża eh, parti mill-diskors li sar fil-plenarja mill-Sinjura Kaxlita ma' kon Michel Rivasi. Għana nilqaw, għadin kwota nilqaw l-introduzzjoni tal-prinċipju ta' prekawzjoni fit-tekst aħna nixtiequ nitolbu wkoll li jkun hemm regoli speċifiċi dwar l-użu tan nanomaterjali u regoli aktar stretti fuq it-tikket jaru riklamar. Huwa importanti li l-konsumatur ma jiġux zvijati. Għalhekk aħna ħankunu qegħdin nivvotaw favur dan it-tekst. Probabilment huwa għal raġunijiet politiċi li l-ħodor reġa' darlhom għalli xuma jixtiqu jmorru għal eh, treddih esklużiv li l-in anka mis-sitxur rekomandat mill who aħna nistaw nifmu li bħala liberali aħna kontra eh, dik li hija restrizzjoni tal-libertà tal-għażla tan-nisa, ġifieri il-libertà li huma jażlu li jreddaw. Għandna ġunijiet differenti għaliex huwa diffiċli minħabba il-ħajja professjonali tagħhom, jew kella sempliċement għaliex in-natura ma, ma tippermettilhomx li jreddaw. Issa biex nidħol xi dettalji, l-ewwel oġġezzjoni fuq il-formula eh, ta' trabi u il-follow-on formula. L-ewwel argument, mela, il-partit ta' ħodol tipprovaw eh, ġalluna nemnu li ħajkun hemm konflitt ta' liġi bejn l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea u il-rekomendazzjoni ta' WHO, ma dan huwa mhux minnu. Mhux biss għaliex il-Kummissjoni Ewropea tas-Sigura l-konsistenza tat-tekst iżda wkoll għaliex l-istati membri ta' ila tipprovdi l-linji gwida ta' WHO ma ġara xejn minn meta ġiet pubblikata il- fil-gazzetta uffiċjali. Issa, t-tini ħagġa irridu jappoġġaw il-projbuzzjoni ta' reklamar tal-follow-on formula minn 6 sa 12 xar billi jikkonsidraw li din l-emenda diġà ġiet mirbuħa minn aktar minn 200 vot għaliex ħatoħloq kompetizzjoni inġusta għal ħalib ta' segwitu meta l-trabi kollom bżon ta' aktar varjata fid-dieta tagħhom. Issa dwar kwistjoni tal-kontaminanti Aħna ovvjament għanna l-istess opinjoni dwar eh, restrizzjoni tal-użu ta' pesticidi fl-ikel ta' trabi, nixtieq fakkarkom li aħna għanna l-iktar regoli stretti fl-Ewropa bil-limitu ta' ta' limitu ta' residu bax ħafna 0.01 eh, gramma fil-kilogramma. Imma li tolbu għal tolleranza zero bħala prinċipju ġenerali hija xi ħaġa li assolutament mhix realistika aħna lkoll nafu li kultant l-ambjent huwa imniġġes minn pestiċidi differenti għalhekk ir residu tal-pestiċidi sfortunatament jista' jkun li jinsab ċertu prodotti u għamennu kol il-Komissjoni għalet meta kienet t-implementa il-regolament li ħajoqodu attenti dwar il cmr aħna għalek edin nistennew reazzjoni minn dik naħa sabiex il-Komissjoni tagħmel appoġġ tagħmel pressjoni fuq l-EFSA sabiex tassigura li kunem limiti uh, inqas minn 0.1 gramma f'gramma. Issa t-tielet oġġezzjoni għawek maħniċa qed nitkellmu dwar li nordnaw il-konsumaturi imma pazjenti li għandhom mart kroniku li ħafna drabi anka u debilitanti għat nitkellmu fuq trabi għawek. Mżon ta' kjarifika bejn ir-regola ta' informazzjoni dejjem għandha tiġi permessa u riklamar li għandu jiġi ristret. Issa għandna sentenza ċara dwar il-komunikazzjoni tal- Komunizzjoni eh, ġviri tal-professjonisti mediċi, l-informazzjoni ċi tkun informazzjoni mux riklam. Is-sur Taylor Reid twassil mill-ġdid sħiħ tal leġizazzjoni ma dan mhuwiex lan tal-oġġezzjoni għall-att delegat. Għalhekk il-kollega eh, tiegħi qed tipproponi li t-tlet oġġezzjonijiet kollha kemm huma ma jiġux appoġġati. Grazzi. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Godin. Grazzi ħafna, Iva, it-tlet oġġezzjonijiet għand is-Sur Taylor fuq il-prodotti għat trabi u tfal zar u morda. Għajmu ċertu kwistjonijiet dwar trasparenza l-aktar għal dak li huwa tikketjar. Ovvjament il- ħalib ta' sider u l-aħjar imma Imma rakkomandazzjoni ta' WHA li ta' l xew li tajt li l-aħjar li ikunem eh, li jintuża il-ħalib ta' sidara l-ewwel sitt xhur. Imma hemm numru ta' restrizzjonijiet fuq it-tikket jar aħna hawnhekk nappoġġaw lis sur Taylor fuq il D huwa minnu li hemm kwistjoni tal-ħolqien ta' captive market għal prodotti alternativi. Issa la delegat tal-Kummissjoni hemm ċertu dubju dwaru, partikolarment dwar il-lingwaġġ li ntuża, imma jiena naħseb li l-glifositi fil-pestiċidi hija kwistjoni imma wieħed mill-iżjed pestiċidi ntuża madwar id-dinja. Il-ġimgħa użanna nżiduhom għall-lista ta' prodotti esklużi Issa dwar DHA li jista' jkollu impatt negattiv fuq l-iżvilupp tal-moħ tal-tfal u tat-trabi. Mm, din mhix ħaġa li ġiet ipprovata. U jidher li hawnhekk hawn ċertu dubju u li il- DHA sostitut ma jistax jitqabbel ma' DHA tal-om Għalek aħna nishtiqu li kunem pubblikazzjoni sħiħa tal-evidenza l-inġabra ta' wek. Issa dwar il-prodotti bazat fuq ċerjali u l-ikel ta' trabi, aħna wek imħasba dwar ir-riski ta' obezita mit-sokkor mizjut. U għanna nishtiqu napoġġaw rakomandazzjoni ta' WHO. Aħna napoġġaw ukoll il-rapporter fuq l-ideja li prodotti ta' medicina mandomx jiġu permessi li jikunu reklamati. Għalek, aħna naqblu fil-fat ma ħafna mill-aspetti li semma Sur Taylor. Iżda xorta waħda irridu eh, nirfinaw xiftit il-pozizjoni ġenerali tagħna fuq it tlettex Grazzi ħafna. Madan Gardini. L-Onorevoli Gardini. Grazie, molto. Grazie ħafna ma najma lajr. Jena jidher li li Issa li smajt id-diskrizzjoni ta' dawn li tlet oġġezzjonijiet li appoġġom ġustifikazzjonijiet pjuttost importanti jiena dak li nixtieq ngħid huwa ma nafx jekk hu kien xi tisegwi ix-xogħol kollu li sar matul mandat leġislattiv li kellna qabel sabiex imbagħad riġna bid-dokumenti li dwarhom ivvutajna. Iżda kien propju minħabba dan it-tip ta' tħassib illi aħna konna mġela illi namlu dan ix-xogħol dettaljat għal matul sentejn u issa illi tant ħadimna sabiex naslu għal dan ir-riżultat ta' sodisfazzjon li kien qiegħed jiqis ukoll dawk l-affarijiet kollha li kienu qed ħasbuna issa jisna qegħdin nippruvaw l lura fi żmien u nerġgħu nibdew mix-xejn. Iżda ikolli nejt li dawn l-affarijiet kollha li qed jissemmew fl ġuzzjonijiet diġà kienu mitqisa u r-riżultat li ntlaħaq kien l-aħjar riżultat wara li aħna isna dan it-ħassib kollu. Il-kollega qalet ukoll li l-istati membri għandhom jimponu iktar restrizzjonijiet fuq ir-riklami. Iva fil-fatt aħna diġà ikkonsidrajni dan il-punt ġifir l-istati membri jistgħu jimplementaw restrizzjonijiet oħrajn fuq affarijiet li jistgħu fuq riklam bat jistgħu jitpoġġew fuq um, rivisti speċjalizzati. Issa fuq dan l-element tal-omega 3 huwa element li huwa magħruf ħafna u minħabba li fil-passat kien ikkonsidrat li da huwa element li għandu jintuża fuq bażi volontarja, aħna rajna li dan kien ħajħloq ċertu svantaġġi kompetittivi għal dawk il-prodotti li ma kellux dan l-element. U allura għalhekk aħna sibna li ndaħlu dan il-punt ħalli neħu xiftit mill vantaġġi li ma kellhomx sens. Iżda setgħu jkunu wkoll ta' vantaġġ f'dak li ndixaqsam konsumatur jew kellha ġenituri. Kif għattilkom dawn l-punti kolla li kienu identifikati bħala fajta tħassib, aħna kolla identifikajnijom qabel kolla ħdimna fuqhom u isnijom. Issa allura qed nisa sabiex nerġgħu nibdew kollox mill-bidunet. Xogħol li domna snin sabiex nagħmluh. Dan ħaj rikjedi ħafna analiżi legali u kollu u naħseb li dan ħajkun ta' dannu kbir mhux biss sa' settur Iżda Is-setturi meta jintlaqtu ħażin nimx tkun xi ħaġa pożittiva, ħajkun hemm ukoll ħafna impjiegi li jistgħu jintilfu anke l-konsumaturi. Il-konsumaturi mhux ħajkunu jistgħu jgawdu minn dawn l-affarijiet li joffru regolament ġdid, minħabba l-regolament il-ġdid joffri ħafna iktar protezzjoni minn dak li għandna bħalissa u dak li huwa frut, ġifieri nixtieq inserraħ ras il-kollega li dawn it-tħassib kollu illi jatres u fl-oġġezzjoni. Aħna, isna dan kollu fil-dettal. Ġifir nitlobkom sabiex ma għamlux dan l-isbal. Grazzi. Sina ġentile. Grazzi ħafna, Sur President, nishtiq illi nitkellem anka maħabba li jena tabib ta' U nishti illi fil u fil nishti u kon nitkellem dwar dak illi ntqal mill-kollegi ta' Soċjalisti Demokratiċi. Jina rajt l-oġezzjonijiet anka fid-daw ta' tax-xogħol kollu illi sar sabiex flejna dawn dokumentu analizzajnijom u din il-pozizjoni kolli nejt illi għada s-serra fuq ċertu affarijiet illi jamlu sensu li jixroq il-lom li aħna nevalwamum b'mod tajjeb, għal per eżempju traddi tal-ħalib tal-om li trabi din din hija l-aħjar ħaġa li l-mara tista' tagħmel meta tkun qiegħda tgħix l-aħjar esperjenza li twellet u ġib tarbija fid-dinja. Iżda posta situazzjoni li għandhom xieqsmu wkoll mal-kontest. ma qalu kollegi oħrajn. Il-modelli ta' organizzazzjoni, il-fragilità ta' sistemi tagħna ta' welfare. Dawn huma kollha regoli li jidru jistgħu jibqgħu iżommu f'bilanċ iżda l-impatt ta' kuljum fuq dawn in-nisa li jmorru lura lejn il-posta xogħol mhux ħanqod nitkellem fuq ir-wol tal-ġenituri, iżda aħna għandna nitkellmu anke fuq dan. Jiena naħseb li kun aħjar li nagħtu inċentiv lill istati membri sabiex jimplementaw politika li tista' tikkonċilja aħjar din l-attività ta' Treddieh mill-ħalib tal-om mid-drabi. Forsi nistgħu nfasslu dan is-suġġett b'mod xejn iktar differenti dan huwa suġġett xjentifiku fil-bażi tiegħu. Zajna naħseb li għandna niliminaw dawk is-sitwazzjonijiet li jistgħu jiffavorixxu għazla illi ssir speċjalment meta jkun hemm daqsxejn ta' problemi. Jiena nixtieq insaqsi fl-Italja pereżempju fejn hemm sptarijiet illi jaġevolaw lil dawn il-kumpaniji illi fil-fatt jipproduċu dan il-ħalib ta' trop jew ħalib tal-formula lill-ommijiet. aħna rridu naraw li fil-fatt nifavorixxu l-aħjar tip ta' eh, ħalib li sejna tal litra biża fl-istess ħin aħna nkunu nistgħu wkoll nintroduċu wkoll ċertu elementi oħrajn. Sur President naħseb li teddidni l-istitfal il-martel mela aħjar nieqaf hawnhekk u naħseb li għanna niddiskutu iktar qabel ma deċidu fuq il-pożizzjoni komplessiva tal-grupp. Is-sur Ek. Danke ħa. Grazzi ħafna sur President, jiena nixtieq nitkena fuq dan il-punt fejn Sir Taylor resaq dawn it-tlet oġġezzjonijiet fejn qal li fil-fatt hemm ħafna zokkor jista' jinsab dan il-ħalib tal-formula. Jiena fil-fatt kont saqsejt l-psikologu li fil-fatt iġi minni saqsejt u għalfejn it-tfal jihdu daqsek zokkor għal jiklu daqseg helu minħabba għalli inni jekk it-tarbija tkun diġa bdiet tiħu ħafna zokkor unbat il-rabta fil mohta ta' tifel jew tifla tkun pozittiva mal-konsum ta' zokkor. sokkor U kull darba illi it-tifel jew tifla jieħu t-sokkor ħajkun hemm punt isu ġdid, rabta ġdida fin-newroni ta' tifel jew tifla ma' esperjenza pożittiva. Issa aħna minħabba li qed nippermettu li jkun hemm iktar zokkor anka fil-ħalib tal-formula, eh, qed nippermettu li qed ikun hemm din dan il-vizzju tal- kilba għat zokkor U dan għandu u koll naturalment effett negativ ħafna fuq is-saħħa tal-bniedem. Iżda l-industrija xi tipprova tilħaq permezz ta' hekk. Qed tilħaq konsumaturi illi għandhom din il-kilba għat-zokkor mal-matul ħajjithom kollha. U allura zita ta' 30% din hija xi ħaġa li kolli ngħid li kważi kriminali, allura rridu nqogħdu attenti ħafna. Major. L-Onorevoli Mailer. Grazie ħafna, Sur President. Jiena nixtieq illi ngħid illi m'għandniex nitkellmu fuq affarijiet domatiċi biss hekk kif tkellem dwarhom bis-sur hekk, iżda jiena naħseb li hemm differenza kbira maħabba l WHO qiegħda tgħid li 10% ta' zokkor huwa eh, mhuwiex daqshekk gravi, issa sa' għandna perċentwal ta' 30% jiena nistaqsi lill-Kummissjoni. Allura din l-evalwazzjoni ta' WHO għalfejn ma kienitx ikkonsidrata minħabba illi aħna nafu illi għanna ħafna problemi f'dak li għandu xaqsam il-marta zukkor fl-Ewropa l din raġuni rridu attenti, speċjalment fil-konsum fuq il-konsum ta' zokkor ta' tfal u zaza. Aperti minn hekk mistoqsija lill kummissjoni dwar il-prinċipju ta' tolleranza tal-pestiċidi f'din id-dinja li aħna ngħixu fiha llum. Dan huwa verament għan realistiku nistgħu nilqu aħna kemm darba diskutejna din il-ħaġa u naħseb li fil-prattika rridu naraw x'nistgħu nilqu kif nistgħu nagħmlu x'tib ta' limitazzjoni nistgħu nstabilxu. Very much, uh, Miss Sommer. Onorevoli Sommer. Vielen Dank. Grazie ħafna. Jiena nixtieq ngħid li l-argumenti tal-Partit tal-Ħodor ma tantx eh, jikkonvinċuni, kolli ngħid illi dawn l-oġezzjonijiet huma bażati ta' fuq l-ideoloġija. Jiena nixtieq illi nifavorixxu iktar l-treddieħ ta' trabi bil-ħalib tal-om anka jiena kamilt għal sitt xhur xi kultant u mbagħad jispiċċa l-ħalib mill-lom allura jkun hemm bżonn ta' sostituzzjoni. U għana ħafna nisa jina u koll li ma setawx u koll jibqaw id-dar fl-ewwel xhur u allura minn fuq il-post tax-xogħol kienu qed isibuha diffiċli sabiex jitilqu jaraw li jreddaw xorta waħda li trabi, u allura imbosta prodotti sabiex jgħinu li nisa li jkunu sitwazzjoni bħal din. L-att delegati tal-Kummissjoni wkoll din jgħidu l-istess ħaġa dejn jgħidu li t-treddi ta' trabi u l-aħjar mod ta' kif aħna nistgħu nisqu li trabi tagħna U apparti minn hekk aħna naħsbu li hemm ċertu proibizzjonijiet u l-konsumaturi jistgħu jaraw li jagħmlu distinzjoni bejn il-ħalib ta' trabi u ħalib tal-formula minħabba l-informazzjoni illi jagħtuhom. Jiena naħseb li l-prodotti fil-fatt għandna ħafna prodotti dispożizzjoni, iżda aħna rridu nagħmlu ċara li dejjem nafavorixxu it-treddi. Issa l-reklami li huma permessi għal dan l-ħalib tal-formula diġa u kontrollat ħafna. U allura naħseb illi jekk ikun hemm proibizzjoni tal-reklami hija xi ħaġa li hija daqsxejn esaġerata il-ġenituri ma jaqrawx magazzins li huma speċifiċi għal ġenituri, dawn ikunu eh, fil fat magazzins li jkunu għall-esperti, li jkunu għax-xjentisti fil-fatt u mhux għal-ġenituri, u minħabba li dawn il-prodotti edin ikunu previsti għall-użu mill-personal mill-ħaddima fis-settur mediku jina għasab din il-prevenzjoni hija xi ħaġa eżaġerata u superfiċjali. Issa, jiena jkolli nejt li dak li aħna qegħdin nitkellmu hekk fuq ir-regoli li huma proposti bħala ġodda hija xi ħaġa li ħatmur kontra dak li aħna diġà implementajna diġà għandna regoli sabiex inkopru dan kollu u fil-fatt l-istati membri huma permessi li jimstabilixxu regoli iktar stretti jekk ikollhom hemm il-bżonn li tittieħed iktar azzjoni għax iridu iktar minn hekk jiena jkolli ngħid illi din iċ-ċifra u suġġeriment tal-WHO mhix xi ħaġa illi fil-fatt nistgħu ninjorawha, iżda fl-istess ħin mhix xi ħaġa zagrosanta huma aħna nafu illi fil-fatt għanna stqarrijiet oħrajn li ħarġu minn organizzazzjonijiet oħrajn, għanna l-lefsa u koll għanna l-Aġenzija Xjentifika Ewropea illi toħroġ bi suġġerimenti minna ħataħħa u koll u għapart minnek il-suġġeriment WHO għal kontenut massimu ta' zokkor fil-prodott ta' 10% naħseb li jien daqsxejn xattika fuq il- Is-sur ek naħseb li għandu raġun li l-ġisem għandu bżonn nit-zokkor u li l-tfal nistgħu fil-fatt inħarġuhom sabiex fil-fatt jisiru jħobbu iktar it-zokkor, inna n-niet is-soltu jħobbu jagħmlu hekk minħabba li jagħtu ħafna ċokolajet u ħelwiet l-neputijiet tagħhom u mbagħad jidraw jieħdu dan it-sokkor. Jiena fil-Ġermanja wkoll kien hemm organizzazzjoni li tagħmel minn kollox sabiex tagħti pariri lill-politika u fil-fatt U koll, anka huma iħarsu li din l-istarja ta' WHO ta' 10% b'mod daqsxejn kritiku. Skont l-Organizzazzjoni Ġermaniża għal nutrizzjoni dak li qed jingħad mid-WHO mhuwiex biżjed konsistenti. Jiena naħseb li suġġeriment il-WHO m'għandniex nemnu bajnejna maluqin. U apparti minn hekk dan is-suġġeriment ta' WHO mhuwiex qiegħed jirreferi għal kontenut ta' zokkor fil-ħaxix u l-frott. Iżda allura dawn il-limiti massimi huma ta' konfużjoni mhux daqshekk ċari parti minn hekk Il-Kummissjoni edha tagħmilha ċara wkoll li dan l-element mhuwiex adattat tfal. Għalhekk naħseb illi fil-fatt dak li huwa propost f'oġġezzjoni ma daqsxejn esaġerat. Apparti minn hekk, dawn il-prodotti li huma maħsuba għat-tfal u għat-rabi diġa għanna regoli jek aħna ħankomplu fil-fatt eh, nitlu iktar f'dan ir-regolament din tkun xi ħaġa eżaġerata minħabba li aħna diġa għandna regoli tajbin. Għandna suġġeriment ukoll illi irridu ngħidu minn dejjem illi eh, treddih ta' trabi u l-aħjar metodu ta' kif aħna nistgħu nitimgħu li trabi iżda aħna nafu illi din hija xi ħaġa li l-ġenituri diġà jafuha, iżda forsi tkun xi ħaġa tajba illi ninformaw iktar li ċittadini tagħna dwarha bħalma pereżempju kulħadd jaf li x-xorb alkoholiku mhux tajjeb għas-saħħa iżda xorta waħda huwa tajjeb illi aħna ninformaw iktar li konsumaturi Hemm ħafna nisa li ma jistgħux irreddaw li trabi tagħhom minħabba li jridu jaħdmu ħabba raġuni oħra u jiena ma naħsibx illi aħna npoġġu iktar pressjoni fuq dawn in-nisa minħabba li qed npoġġuhom ġolhom uħassuhom ħażin minħabba li huma ma jistgħux irreddaw. Nasab li ħaġa pożittiva li nam promozzjoni iżda ma rridux nġolhom iħossuhom ħażin. Hello, kull sena ma' sot. Kellim li jmiss. Grazzi, President, għandi mistoqsija. Meta ħna nkun qed infasslu l-leġislazzjoni, meta meta adottajna din il-leġislazzjoni jiena ma kont membru ta' dan il-kumitat, issa nixtieq nagħmel mistoqsija. X'niddefinixxu bħala bħala riklamar? Jekk hux fuq il-follow-on formula fuq li ta' trabi. Għaliex għandna informazzjoni, għandna fatti, jekk dawn dik din informazzjoni tkun provduta mill-mezz ta' xandir, ġifiri, jekk kuna informazzjoni mhux dubjuża, informazzjoni diretta, dan ma jus bħala reklamar għaliex jekk iva, jekk irridu jekk irridu nagħmlu prohibizjoni ta' dan it-tip reklamar mela qegħdin nipprojbixxu l-prodott innifsu għaliex inkella il-konsumatur ma jkollux xaċċess għall-informazzjoni li għandu bżonn allura f'ċertu sens inkunu qegħdin nipprojbixxu indirettament il-prodott innifsu. Issa jekk eh, jekk eh, ikun hemm min jgħid li dan it-tip ta' ħalib huwa aħjar mill-ħalib tas-sider, naturalment dan laqqas m'għandna nippermettuh. Iżda jekk qed nipprojbixxu li ngħaddu l-informazzjoni qed nipprojbixxu l prodotti innifsu. Kelli ma li jmiss. Grazzi, President, u nappoġġa il-kollegi Gardini u Sommer mhux nidħol fl-istat tekniku għal ġumma diġamlu hekk. Jiena nixtieq infakkarkom fuq kif trabbejt jiena, jiena għandi seba' taħwa u naħseb illi xiftit minn dal-komitat eh, puntax żubajam lejn ommi tal-li kienet titfanna t-sokkor fil-malħalib tagħna meta konna żgħar u kien titfana sokkor matte u kienet titina biss ħalib tal-bar, probabilment laqqas biss kien ikun pasturizzat. U jina ma tantx kbirt eh, ħażin għax s saħti qiegħda. Allura meta nisma' dan id-dibattitu jiena nitħasseb ħafna meta nisma' xi affarijiet bħalma smajna llum hawnhekk. Issa l-esperjenza tiegħi jien għandi erba' titfal ehm, tajt il ta' sidel l-erba minnhom l-erba li huma u anka fosthom lil tewmin Iżda, naturalment dawk li min jgħidu l-aħjar ħaġa u l-ħalib ta' sider ma jafux ma jgħidu li xeċa diffiċli ħafna. Eh, dan il-komitat m'għandux joqgħod jipprova joħroġ b'ċertu morali ta' xandan jagħmlu l-omnijiet, nħarsu lejn l-atti ta' delegazzjoni u naraw jekk miex adattati għall-iskop tagħhom naħseb li iva. Eh, aspetti ħarta dan id-dibattitu nistgħu naffaċċawhom darb'oħra, jiena nappoġġa l-kummenti tal-kollegi tiegħi U fl-istess ħin ma naqbilx mal kommenti li smajt minn kollegi tal-Partit tal-Ħodor li jgħan u ma naqbilx magħhom, però jiena nkun imħasba ħafna jekk jisimawna xie jommijiet illum jew xi nies tqal illi jekk kieku samawna l-lum, kieku żgur issa jħossu għom iżjed anzjużi u jiena naf potenti tkun għadha komza żuwa faċli illi jitra ħafna fl-inest moħħok. Jiena wasal xi ftit tajtu niskuża ruħi, però Smajt is-Sur Taylor jgħid xi ħaġa dwar ir-riklamar. Fejn beda jgħid illi l-ommijiet ma jistawx jgħidu deċiżjonijiet sew U issa għanna nirrispettaw deċizjonijiet tal-ġenituri, tal forsi jommi kienet fortunata li xtik il-ħabta ma kienem ħadd li jgħidilha ma m'għandekx titfat sokkor mal-ħalib, Jiena naħseb li dak li qed nagħmlu bħalissa huwa l-aħjar ħaġa għal trabi u għal ġenituri u l-ħidma tal-Kummissjoni għandha tkun appoġġjata mhux miċħuda grazzi. Grazzi. Naħseb li jissanna nisimgħu lill-Kummissjoni għaliex kien hemm xi mistoqsijiet indirizzati l-Kummissjoni, nadila l-kelma. Grazzi, President, u grazzi ta' id-dibattitu eh, dinamiku. L-ewwel ħaġa nistaq niċċara hija illi l-Kummissjoni taqbel ma l-opinjoni tal-komunità eh, xjentifika illi il-ħalib tas-sidru l-aħjar għat-trabi il-Kommissjoni għandha pen li tappoġġa il-traddieħ ta' trabi u sejmi xie inizjattivi li għandhom x'jaqsmu ma' dan il-qasam. Aħna nappoġġaw l-istati membri fil-kuntest tal-pjantazzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar l-obeżità tat-tfal, programm mill-2014 sa' 2020. Aħna finanzjajna proġett pilota msejjaħ flimkien sabiex nipromovu stil ta' ħajja eh, f'saħħtu u traddieħ minnaħa tal-ommijiet barra minn hekk għandna ċertu sforzi ma' pajjiżi li qed jiżviluppaw hekk kif hemm miktub fil-komunikazzjoni tal-Kommissjoni dwar il-tisħiħ ta' l-assistenza lil tfal u lill-ommijiet. Madan kollu, irridu niftakru li kull mara għandha dritt li tiddeċiedi jekk tix tadda tarbija jew le. U kollha kemm aħna naqblu illi d-deċiżjoni finali hija deċiżjoni personali tal omm u għawek titħalli l-responsabilità tal-Unjoni Ewropea. U il-responsabilità tagħna skont il-kompetenzi tagħna hija li nassiguraw illi eh, din l-għażla ma tkunx influenzata minn fatturi esterni, jiġifieri pereżempju li tingħata informazzjoni mhux kompluta jew li tiżvijak, informazzjoni lill-ġenituri li forsi jom ma jreddawx it-tarbija u barra minn hekk meta t-teċidi li ma treddax it-tarbija hemm għandi kun hemm prodott alternattiv kont dak li għandhom bżonn li trabi sabiex dawn jikbru jiżviluppaw kif suppost. Allora fl-isfond ta' dan il-ħsieb aħna abbozzajna dan il dawn il-regolamenti delegati, dawn huma bbażati fuq l-aħħar pariri xjentifiċi tal-EFSA u kien hemm ukoll konsultazzjoni estensivi mal-Istati membri u mal-parti interessati kollha. Issa dwar dan, nishtiq najt illi aħna li rajna illi fil-mozzjoni ta' rizoluzzjoni bċertu tħassib dwar trasparenza jena nishtiq inserħilkom moħkom illi il-konsultazzjoni saret mal parti interessati kollha fostom NGOs. Il-Kommissjoni kienet trasparenti u kalla approċċ miftuħ fil-preparazzjoni ta' dawn l-atti delegati. U għakor grazzi għal kontribut tal-NGOs illi dan il-test kompla jizviluppa Termini ta' ħarsin tal-konsumatur u żgur li l-NGOs li għaw għek illum jistgħu jikkonfermaw dal-qed ngħid. Il-regolamenti delegati inkludu passi ta' progress dak li huwa l-appoġġ għat-treddieħ u l-ħajsin tal-konsumatur biex insemmi xi ftit. L-informazzjoni kollha nutrizzjonali tas-saħħa issa hija projbita fuq l-infant formula. Barra minn hekk li jkun hemm distinzjoni bejn infant formula u following formula. Zidna wkoll numru ta' restrizzjonijiet fuq eh, l-ikel għal eh, skopijiet medicinali illi kien eh, ispirat minn dawk li jużaw l-infett formula. Ek kif semmitu kol il-Sinjura Gross Stete, aħna ġajna illi il-mozzjoni ta' rezoluzzjoni reġa tfetħu tfetħet ċertu waqsma ta' politiki li kienu diġà maqbula bejn it-tlet istituzzjonijiet meta kienu qed jinnegozjaw il-regolament bażi. Żgur li taqblu miegħi li meta eh, tiġi biex tadotta qatt delegat il kummissjoni trid tirrispetta l-mandat li għandha mill-Kunsill mill-Parlament u ma tistax tiżvija minn deċiżjonijiet ta' politiki tal-atti bażi għaliex inkella tkun qed tmur lil mill-kompetenza tagħha. Per eżempju, it-talba illi titratta il-follow-on formula bħala infant formula f'termini ta' riklimar kienet diġà inkluża f'emenda illi kienet eh, maddiċ bi kważi mit vot fil-Parlament Ewropew meta kien hemm in-negozjazzjoni tal lat bażi. Issa dwar ir-riklamar huwa veru illi l-EFSA innotat illi il-kompożizzjoni tal-follow-on formula għandha tkun simili għalkemm mhux l-istess għal kollox bħal dik tal-infant formula. Iżda l-opinjoni tal-EFSA hija dwar il-kompożizzjoni ta' dan it-tip ta' ikel. Iżda hija ma ninsewx li dawn il-żewġ prodotti għandhom rol differenti fil-nutrizzjoni ta' tfal. Allura ħna badna din il-linja. L-infant formula huwa l-unika prodott li konsmaw il-trabi mill-meta jitwildu minn flok il-ħalib tas sider Issa dwar il-follow-on formula u ikel ieħor għat-trabi illi jiġi konsmat wara erba' xhur jew sitt xhur meta mekk jibda jingħata wkoll ikel komplementarju. Hemmhekk irridu nqodu attenti illi ikel ieħor normali illi jista' jittika issa mit-trabi jista' jkoll ikun suġġett għal ċertu eh, dikjarazzjoni dwar is-saħħa. allora qed nistgħu nimmaġinaw ukoll sitwazzjoni fejn il-ġenituri jipreferu jagħtu ikel normali anka jekk il-kompożizzjoni ta' dak l-ikel ma jkunx adattata għat-tfal għax ikun fih ħafna eżempju. pereżempju. Pereżempju, ġeneralment ma nistgħux nissuġġerixxu illi nagħtu ħalib tal-baqra lil tfal Dwar dak marbut ma' s-saħħa, il-delegazzjoni tagħek ħadu approċċiżiet strutturali. Dwar il-follow-on formula, id-deċiżjonijiet ser jittieħdu taħt il-regolament illi eh, għandu xaqsam ma l svilup u s-saħħa ta' tfal. U skont dan il-regolament, huma ċettati biss dawk id-dikjarazzjonijiet li ma jiżvijawx il-konsumatur. Issa il-Parlament għandu dritta li riserva ta' studju fuq dawn it-tip ta' affarijiet. Mela ħajkun hemm ukoll opportunità biex nerġgħu niddiskutu dan kollu fil-futur. Biex ngħid xi ħaġa issa dwar id-DHA illi semma ilu u dwar il-żieda obbligatorja tad-DHA Għawek jridu nsemmu li fil-mozzjoni ta' Rizoluzzjoni l-opinjoni tal-EFSA hija insemmija parzjalment biss. U hemm parti mill-opinjoni tal-EFSA li mhijiex inkluża. Fil-fatt hemm paragrafu fejn wara li l-EFSA tispjega l-impatti kollha li jista' jkollu il-DHA fuq l-infat formula, dan jikkonkludi illi jidher li huwa prudenti illi nipprovdu DHA lil trabi li nataw il-formula milk fl-istess ammonti bħal ħalib tas sider għalkemm ma nistax nistabbilixxu il-benefiċċji skont l-informazzjoni li għandna bħalissa. U taqblu miegħi illi lefsa tirrakkomanda ehm, nutrienti addizzjonali meta dan ikollhom xi benefiċċju ċar għal trabi. Jiġifieri kieku l ma kinitx ċerta mija fil-mija illi il DHA kellu ċertu benefit, għandu ċertu benefiċċji kieku ma kinitx ser tirrakkomandah. Barra minn hekk, allegazzjonijiet ta' ċertu riski ta' sigurtà ta' dan li kell ma għandu lebda eh, mhuwiex appoġġjat minn evidenza xjentifika. Biex ngħid ċarri dwar il-pestiċidi, hawnhekk nixtieq nisħaq illi il-regolamenti delegati diġà isegwa approċċ ta' tolleranza zero. Aħna qegħdin viċin il-limitu li huwa 0.01 mg għal kull kilogramma li huwa il-limitu ta' kwantifikazzjoni bbażat fuq il-prinċipju kautelari. Barra minn hekk aħna diġà tlabna lill-EFSA sabiex tarija mandat f'Novembru sabiex toffri evalwazzjoni iżjed komprensiva biex taġġorna regoli dwar il-pestiċidi skont l-iżjed informazzjoni attwali, informazzjoni xjentifika attwali. Aħna dan tlabnieh fin-Novembru tal-2014 iżda l-EFSA ma żammitx mal-mandat tagħha biex aħna nkunu nistgħu nadottaw l-atti delegati aħna barra minnek estendejna u koll id-dispozizjonijiet dwar il-pestiġidi għal likel li għal skop medicinali speċjali. ħaġa dwar il-livelli ta' t-sokkor fil-likel ta' trabi. Għawek aħna it-trasferxejna il-regoli li applikaw bħalissa nafu li hemm bżonn ta' reviżjoni tal-rekwiżiti ta' kompożizzjoni għal dawn il- prodotti, iżda ma stajniex nitolbu l-lefsa toħroġ bil-informazzjoni u pari xjentifiku tagħha fil-żmien stipulat, ġifiri sa l-ulju tal-2015 kif taf u efsa għandha riżorsi limitati u f'dawn l-aħħar tliet snin efsa ħadmet ħafna fuq ħafna opinjonijiet sabiex tkun tista' tiġi implementata regolamenti bħal per eżempju eh, ikel tal-sport, s-FMPs u affarijiet oħra. Il-Komissjoni diġa uriet l-impenn tagħha u kif taraw aħna wieġbu kollejn il-Parlament, ħadet impenn illi ek kif ikolla l-informazzjoni xjentifika minnaħa tal-EFSA nibdew nippreparaw reviżjoni tal-regolamenti. tal regolamenti Issa xtaqt u ukoll illi jekk il-regolamenti delegati ma jiġux adottati, dan ifisser illi il-regoli attwali bħalissa daw jibqaw japplikaw. Għalina oġġezzjoni mhux ser eh, tejjeb is-sitwazzjoni li għandna llum u ser eh, iżomm lura aġġornament xjentifiku, reviżjoni xjentifika illi bħalissa miexi pass tajjeb kemm fuq il-pestiċidi u anka fuq il-livelli ta' zokkor. Jekk ikun hemm oġġezzjoni, inkun rridu nistennew għal votazzjoni fil-plenarja, imbagħad il-Kommissjoni tkun trid tiddiskuti mod intern il-segwitu li kien hemm fuq din l-oġġezzjoni. Jekk xi nsegwu xi rikjesti minn din ir-riżoluzzjoni li jġibu magħhom bidliet kbar imqabla missa jekk ikunna nsegwu dawn, ikun hemm bżonn nagħmlu wkoll evalwazzjoni tal-impatt, allura dan ifisser illi ser inkomplu nittardjaw l-aġġornament tal-regoli u l-Kummissjoni ma tkunx tagħtihom pen għal skadenza partikolari. Grazzi ħafna. U jiena wkoll nixtieq ngħid illi aħna edina hekk lesti għal mistoqsijiet iżjed tekniċi. Grazzi. Ma nafx jekk is-Sur Taylor jixtieqx jieġa intervjeni. għajna waqajna lura fuq l-iskeda għal minuta Sur Taylor. Minuta? Jgħid is-Sur Taylor? Eh, interessanti li hekk l-akkużi li hawn lejn il parti tal-Ħodor, imma żgur li qatt makkużawni jiena illi noqgħod niddetta affarijiet fuq il-treddi jew le. Kieku smajtuni sew, kieku kontu tisimawni najt fil-bidu illi jena ma konċ kontra li om eh, tisqi tarbija tagħha bil-botil u minix kontra dritt tal-ġenituri li deċidu kif ser jisqu lit-tarbija. Jina tħad fil-politika għaliex taqt intejjeb l-affarijiet għal il-kostituenti tiegħi u skur li eh, kolla taqblu miegħi u skur li dan ifisser illi aħna naħdmu sabiex niksbu l-aħjar li jista' jkun għal trabi. Żgur jħalli u għal aħjar m'hemmx dubju. Iżda WHO eh, tajt illi 13% biss tal-trabi fil-21 pajjiż Ewropew li studjaw kiena taw il-ħalib tas sider. Allura, irridu najdu b'mod ċar illi irridu nipprovdu sostituti kemm jista' jkun tajbin. Ir-riklamar fuq uh, l-infant formula għandu jkun probbit għal kollox, qed titru fir-riskju illi il-ġenituri natawlom informazzjoni ħażina u jqabdu it-triq tal-obeżità l-tfal tagħhom. Ma naħsibx li l-ġenituri ma jafux jaqraw, U naħseb illi dak li qed eh, targumenta din l-industrija huwa biss sabiex tkun tista tirreklama iżjed biex tagħmel iżjed profetti f'dan is-suq illi tant irendila flus. Allura hija nħarsu l-interessi tal-trabi u ma nirrifjutaw din l-oġġezzjoni. Issa il il-tazzjoni li jmiss tkun fil-Kumitat Envi fl-14 ta' Jannar u jekk din ir resoluzzjoni tkun adottata mbagħad nifutaw fil-plenarja. L-aħħar punt fuq l-aġenda tagħna, jiġifieri skambju ta' opinjonijiet mal-Kummissjoni fuq il-reati relatati mal-organizmi slavaġ. Mela ħana dil kelma lill-Kummissjoni sabiex tagħmel preżentazzjoni tagħha fil-qosor jekk ġobha. Good afternoon, honorable members of the European Parliament. Nafsinar tajjeb, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, sinjuri. Il-traffikar ta' eh, animali slavaċ u il-reat ta' dan it-tip ta' ta' dan it-tip mhumiex affarijiet ġodda imma l-iskala u l-impatt imbidel sa' l-aħħar snin. Aħna wek ma nix nitkellmu biss dwar xi speċi ikonika li waslet fi xifer tal-estensjoni, għawek qed nitkellmu kol dwar l-ostakli għal żvilupp ekonomiku sostenibli kif ukoll ir-rabta li hemm ma' networks ta' kriminalità organizzata. Għalhekk aħna nilqaw eh, l-interess kbir ta' traffikar ta' dawn l-speċi tal-Parlament u aħna nxieq nfakru r-riżoluzzjoni li adottat f'jannar tal-2004, anzi 14, Kif ukoll nirringrazzjaw il-Parlament għall-ittra li ntbatet minn aktar minn 81 membru tal-Parlament li l-Kummissarju Vella wara li ddaħal ħaħal mandat tiegħu. Għalhekk huwa tajjeb li naraw li dan is-suġġett qed jieħu attenzjoni fuq l-ola livelli politiċi kif ukoll nieħdu naraw li ġnus Maquda u l-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Maquda fl-Ulju tal-2015 eh, ħarġet riżoluzzjoni u għed nħidu għos naraw ukoll l-impen minnaħa tal-mexxejja tal-G7 sabiex niġġieldu li traffikar ta' dawn l-speċi slavaċ. Illum kuntenta nistanajt li hemm progress eh, għal e, ħidma preparatorja li saret minnaħa tal-Kummissjoni. Aħna ħankunu nistaw nadottaw pjanta azzjoni għal speċi slavaċ fil-ħin eh, għad għal ġurnata internazzjonal dinija tal-wildlife eh, fit-tlieta ta' marzu ta' sena diħla. Dinja dan u suġġett ġenerali li jaqsam ħafna oqsma u ħankunu nistaw konna suċess biss jekk ninaraw angoli differenti għalhekk aħna ħdimna ma' servizzi oħra tal-Kummissjoni eh, Digi Home, Digi Defco, l-EAS, eh, Dax Trade oħrajn. Aħna għat nifukaw fuq tliet prioritajiet ewlenin. L-ewwel nett, il-prevenzjoni ta' traffikar ta' l-annimali, nindirizzaw il-kawzi ewlenin, it tini nett, l-infurzar ta' regoli eżistenti u il-ġlida kontra l-kriminalità organizzata tal-traffikar ta' dawn l-animali b'aktar sanzjonijiet effettivi, iżda aħna nkunu qegħdin insaħħu wkoll kooperazzjoni tagħna ma' msieħba globali ma konsuma ma, ma pajizi ta' sors, ta' transitu ta' konsumaturi. Aħna etna uħatmu fl-imkien mal-presidenza olandiza li mis fuq dan is-suġġett importanti u xaktar xaħna għedin konsidraw il-possibilità ta' konklużjonijiet tal-Kunsil u nilqaw jekk il-Parlament ikun pozittiv fuq dan. Fil-waqt li il-tejja fuq il-pjantazzjoni t-zomna eh, naħdmu, edin naħdmu kol fuq elementi oħra u nixtieq nagħtikom żewġ eżempju ħanqafaw. L-ewwel net aħna ħajkonna il-Kumitat Permanenti tas Sajtis f'nofs jannar li ħajrevedi il-pjanijiet azzjoni nazzjonali fuq lavorju li kellhom jiġu sottomessi minn pajjiżi li ġew identifikati bħala ta' tħassib u l-Unjoni Ewropea ħajkollha pożizzjoni qawwija sabiex tassigura li dawn il-pjanijiet ta' azzjoni ħajjiġu implementati bisħieħ. Jekk dan ma jseħħx, irridu jkunu lesti li appoġġaw sospensjoni kummerċjali ta', ta kull forma ta' kummerċ ma' dawn il-pajzi konċernati. Tini net, aħna għanna kontatt regolari mal-kollegi attivi ħafna mill-Stati Uniti sabiex naraw kif nistaw nkomplu nsaħħu l-kooperazzjoni tagħna, per eżempju billi nidentifikaw pajjiżi ta' priorità għal azzjoni konġunta diplomatika Aħna per eżempju eh, diġa bdejna b'ħidma flaws is-sena l-oħra u din hija xi ħaġa li nistgħu nagħmluha aktar frekwentement biex inkomplu insaħħu il-messaġġi tagħna. Jiġifieri fil-qosor il-pjan ta' azzjoni fuq il-wildlife miexja fid-direzzjoni tajba ħad tiġi preżentata lilkom fl-ewwel tliet xhur ta' l-2016. Grazzi. Thank you very much. Now we can start. Grazzi ħafna mela nibdew diskussjoni. Is-Sur Brandi. Grazie ħafna, Sur President. Nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni tal-li kienet edaw u tal-li prezentat is-sitwazzjoni attwali. Meta jiena bdejt nindirizza din il-kwistjoni xi ftit snin ilu fil-Parlament, kienu xi ħaġa kemm xejn ġdida. Dan fisser li għall-inqas fuq il-karta għamilna ċertu progress. Għanna riżoluzzjoni tal-Parlament, Kellna komunikazzjoni, kellna proċess ta' konsultazzjoni, kellna konferenza kbira kważi sentejn ilu, għawek fi Brussell. Iġbir sar ħafna. U issa għanna il-roadmap li għed t-diskrivi tlet possibiltajiet. tnejn minnom mingħajr leġiżlazzjoni u oħra bi proposta leġislattiva ġdida. Ixnijat jgħidu li il-Kummissjoni miex ħatazel li tmur għattiret possibilta, ġifiri li hija waħda iżjed leġislattiva, u l-mistoqsija tiegħi hija propju dwar dan. Sissa aħna ibbażajna il-maġġor parti tal-politiki Ewropej tagħna fuq rakkomandazzjoni mill-2007. U aħna rajna e, ta' spiss fil-qasam tal-ambjent nixtieq ngħid imma anka foqsma oħra li rakkomandazzjoni fl-Unjoni Ewropea fil-proċess Ewropew ma taħdimx. Taraw li l-istati membri sempliċement mhumiex qed jagħmlu dawk li qed jiġi rakkomandat lilhom li jagħmlu. Għalhekk hemm bżonn li nagħmlu ħafna aktar minn dan. U biex inkun onest jekk inħares li possibiltajiet numru wieħed u tnejn tar-roadmap, Iva vera qed nagħmlu ftit iżjed mir-rakkomandazzjoni li kellna minn xi ftit snin ilu. U jekk tħares lej il-problema li qiegħda tikber ta' dan it-traffikar, jiena għandi dubji serji dwar jekk dan huwiex biżejjed jew le. Wieħed mill-loqsma ewlenin huwa li rridu nkunu serji minn perspettiva aktar legali fuq il-kriminalità marbuta ma' l-annimali irridu naraw bħala reat verament serju, daqs it-traffikar tal-bnedmin, daqs id-drogi, etc. Imma jekk nirrakkomandaw dan li l-Istati Membri dan mhux ħajaħdmu, jekk ħajkun hemm Stat Membri jew tnej li ma jagħmlux dan, l-Unjoni Ewropea ħatibqa ehm, il-punt il dajjef pan ma jibħalissa, li kienu nixtieq nħeġġeġ li kummissjoni sabiex tħares b'mod aktar urġenti lejn din il-problema sabiex tkun ħafna iżjed ambizjuża. Iżjed ambizjuża minn dak li jiena naħseb li tkun. Jiena naf li hawn numru ta' stati membri jagħmlu ħafna aktar u naf li hawn ħafna stati membri li ħarsu lejn is-sussidjarjetà, jħarsu lejn l-ispejjeż, eċetera. U jekk inħares, per eżempju, fil-paġna numru 7 tar-roadmap fejn qed naraw mm, l-għazla numru 2 li l-ispiża ta' din il-possibilità ikunu limitati għaliex ma jfissirx li ħajkun jinħolqu obbligi ġodda, hemmhekk inħoss li mela mhux ħataħdem fil-prattika jekk l-ispejjeż limitati. U li ma tridx toħloq obbligi ġodda huma l-għanijiet hawnhekk jiena naħseb li maħnix ħanwaqfu l-problema. Irrit nammetti li jena naf li hemm ħafna persuni impenjati fil-Kummissjoni qegħdin jaħdmu fuq dan u huma imxekla mill-mexxejja politiċi tagħhom u imxekla mill-pajjiżi stess naf jena ma nixtieq inħeġġiġhom biex ikomplu fil-ġlieda tagħhom fix-xhur li ġejjin. Aħna ċertament ħanwasslu il-messaġġ fuq livell politiku fih dan il-Kummissjoni u l-Istati Membri li hemm bżonn li nagħmlu ħafna aktar minn dan. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Gerbrandi. Issa naddi l-kelma l onorevoli Ek. Grazzi ħafna, rappresentant tal-Kummissjoni. U dak li jena xtaqt ngħid huwa illi li din it-tip ta' reati kriminali jista' jwassal għal fatturi wkoll li fil-fatt il-biodiversità qiegħda tonqos b'mod konsiderevoli u b'mod maġġar ħafna U jekk ikun hemm speċi ta' annimal li tisparixxi għal kollox aħna laqas ikun e, nlessinhom fuq kemm lesti flus ma nistgħux nerġgħu nixtru għalura jew nibsbu għalura. U allura naħseb illi rridu niproteġu il-pjaneta, l-ispeċi li għanna fil-pjaneta u insibuh inħalluh kif sibnieh lil dan il-kaneta dik hija l-idea kieku. Issa fuq il-pjan ta' azzjoni tal-Kummissjoni kol ngħid li mhuwiex ambizzjuż biżejjed, għandu jkun iktar strett u iktar eh, kollu għanijiet iktar ambizjużi u dawn għanijiet mbagħad sabiex nfasluhom irridu nirriflettu fuq il-projbizzjoni tal- speċi eżotiċi illi jinżammu fil-fat bħala animali fid-djar. Nasib li għandu jkun hemm proibizzjoni wkoll. Fuq speċi fuq il-dawn il-hunting trophies, dawn l-annimali li mbagħad jittieħdu fid-djar il-reati kriminali fil-fatt huma brabta kol ma' dawn il-hunting trophies. Jena nixtieq u l-Komissjoni t-prezenta dokument iktar ambizzjuż. Uh, Miss McGuinness. Chair, just very briefly, uh, two observations. One Signor Magnus, mela, zewċ kummenti fil-qossor, ħafna drabi il-kriminalità għal dawk li huma traffikar tal-annimali huma marbut mal-kriminalità in ġenerali. Għalhekk jekk jirnexxina nindirizzaw din l-attività kriminali, kunu qegħdin nindirizzaw il-livell ġenerali tal-attività kriminali. Aħna rridu l-Kummissjoni eh, tafas aktar fuq dan, imma nixtiequ l-Istati membri jaħdmu flimkien magħna li xikollhom jagħmlu azzjonijiet fil-post inkluż possibilment il-bżon ta' ċertu unitajiet speċjali fi ċertu stati membri sabiex indirizzaw din il-kwistjoni partikolari. Grazzi. Thank you very much. Miss Berter. Thank you, Mr. Chair. Honorable Berter. grazzi ħafna, Sur President. Grazzi Kummissjoni tal-li eh, resqet dan il-punt. Jiena eh, sena li għaddiet twaqqaft grupp transkonfinali, l-MPs for Wildlife, għaw minn jgħat Eh, f'din il-Kamra u aħna rridu nassiguraw li l-Kummissjoni toħroġ bi pjanta azzjoni għaliex wis qed ikun hemm reati ta' kontra l-ispeċi slavaċ E, iġifiri, aħna kena u kol enfasi għawek fuq l-infurzar ta' regolamenti ta' traffikar ta' dawn l-speċi, kif u kol online, kif u kol il-kummerċ tal animali domestiċi. Għalek aħna nilqaw li e, timxu u l-konsultazzjoni saret, iżda bħalma smajna, kienem tlet proposti u dimna, u aħna verament favur il-possibilta numru tlieta Dan għaliex aħna nħossu li dan huwa l-unika mod kif verament ħat indirizzaw il-problema ta' traffikar tal-animali. E, għaliex tinkludi l-elementi kollha tal-possibiltajiet wieħed u tnej imma għandha l-iktar saħħa sabiex ikun hemm il-proposti leġislattiva ħadd ma jrid idaħħal leġislazzjoni hekk. Iżda hemm bżonn li din il leġislazzjoni tinkoraġixxi infurzar aħjar fit-28 stat membru. Għalek, sfortunatament palma smajna traffikar ta' dawn l-speċi miex rikonoxxuta minn stati membri pala realt reat imma għanda tiġi rikonoxxuta xi jattilet l-ikbar eh, reat madwar id-dinja tinkludi ammonti kbar ta' eh, eh, flus Ehm, komunitajiet lokali li jispiċċaw e, jikunu parti minn dan mhux biss fuq il-kummerċ tal-avorju jkella daw it-trofej li smajna, imma anka l-kummerċ tal-annimali domestiċi u sakemm jasal e, fil-ħanut lokali jider li huwa legali, ma ħafna minn dawn l-annimali fil-fatt ikunu inħadu mill-kampanja. Mela, aħna toġobna l-possibilità wieħed li tidher li komprensiva, imma il-ħidma li tagħmel l-Unjoni Ewropea hija donatur kbir l-istrateġija ta' konservazzjoni fl-Afrika, dan kollu huwa tajjeb u aħna suq kbir għal dawn l-annimali misruqa, pjanti misruqa, anka asafar, etc. Ħajja selvaġġa kollha kemmi. Hemmhekk e, hemm suq għal kollox. U dan it-tikisser il-biodiversità Eh, kemm barra u ġol eh, frontieri tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk l-MPs for Wildlife ħajkunu qegħdin jafsu l kummissjoni sabiex tmexxi l qudiem il-possibilità tlieta kemm jista' jkun malajr anka b'effett immedjat. Dan ovvjament ifisser leġiżlazzjoni bżon bżonn ta' proposti leġislativi li jimlew il-vojt li hemm nifmu dan, Issa aħna nafu, provajnija kemm il-darba għawek, il-miri volontarji ma jaħdmux provajnijom, provajnijom fuq leġislazzjoni differenti għanna bżon ta' rikonoxximent kif suppost mit-28 stat membru. Għanna il-pjan ta' biex nistaħuħ imma bżon li kunem il-leġislazzjoni li tappoġġa ta' biex nassiguraw li tittieħed azzjoni kontra dawk il-persuni ħajkomplu jagħmlu flus fil-waqt li jkunu qegħdin ikissru il-ħajja tal-organizmi eh, slavaċ tad-dinja. Grazzi ħafna. Issa naddi l-kelma lill-onorevoli Dornano. Grazie ħafna, Sur President. Jina għandi xi żewġ kummenti fuq ir-roadmap tal-Kummissjoni fuq l-pjantazzjoni tal-Unjoni Ewropea kontra dan it-tip ta' traffikar. Minnaħa dan jinvolvi aspetti legali, aspetti dwar trasposizzjoni u applikazzjoni uniformi tal-liġi fl-Stati membri. Is-suġġerimenti sabiex nirrevedu ir-rakkomandazzjoni tal-2007 tal-Kummissjoni dwar ir-regoli fuq il-kummerċ fl-annimali jew inkella it-tisħiħ ta' sanzjoni kriminali għat traffikar fil-gangs eh, organizzati, iżda minkejja il-timing għal minħabba timing għal tekst ċodda u l-prinċipju tal-proporzjonalità, ma l-affarijiet mhux biżejjed. Issa l-aspetti politiċi dwar noqasta ta' interess u anka għarfin espert Eh, jissuġġerixxi li l-Unjoni Ewropea hija pjattaforma dan it-traffikar. Il-pjattaforma li ġiet proposta turi li hemm falliment li it text li fil-fatt huma diġà fis mhux mhumiex qed jiġu applikati. Grazzi ħafna, issa naħseb li nistaw naddu l-kelma l-Kummissjoni għal darboħra sabiex titwieġeb xi ftit minn mistoqsijiet li saru. Grazzi ħafna l-interventi differenti li saru, mela l-ewel net jena nishtiq nikkonferma li Iva fil-fat dak li ħankunu qegħdin namlu huwa li noħorġu komunikazzjoni bċertu azzjonijiet u staff working document ta' servizzi li tagħti aktar informazzjoni fuq in-natura u l-iskala tal-kreati marbuta mal eh, l-organizmi slava, ma maħniċ ħankunu għedin proponu eh, proposta leġislativa għal tekst leġislativi f'dan l-istadju. Minkejja dan, nixtieq nefasizza li l-Kummissjoni diġà ħabbret fl-Aġenda tal-Unjoni Ewropea Sigurta li se tkun qed tirrevedi il-politika eżistenti u l leġiżlazzjoni fuq il-kriminalità ambientali fl-2016 dan inkludi reviżjoni ta' direttiva tal-reati ambientali tal-2000 eh, il-direttiva 2008 ta' l-1999 u ħat tisamina wkoll il-kwistjoni ta' sanzjonijiet. Għalek, jekk Għana ovvjament maħniċ ħankunu edin eh, nantiċipaw dan il-proċess ta' revizjoni, ma xorta wahda huwa importanti ħafna nikkonsidraw eh, id-direzzjoni ta' din l-azzjoni. net naħseb li għandek raġun meta tenfasizza l-importanza ta' l-infurzar. U għalek aħna nemnu li hemm bżonn aktar strateġiċi fl-azzjonijiet ta' infurzar tagħna. Ta Hemm bżonn li il-koordinament bejn l-istati membri u kultant anka fiħdan l-istati membri stess. Hemm bżonn li ruħna aktar ma l-Europol u l-Eurojust li huma entitajiet ewlenin ta' koordinament għall investigazzjoni transkonfinali kif ukoll il-prosekuzzjonijiet, irridu nżidu t-taħriġ din hija xi ħaġa li semmiet hemm kwistjoni ta' arfin u arfin espert fl-istati membri u din hija xi ħaġa li trid issir fil tatina kollha kemm kemmi tal-infurzar. Hemm bżonn ukoll insaħħu il-kuxenza, il-kuxenza u l-kapaċità li wieħed jinvestiga eh, reati relatati e kif ukoll kummerċ illegali online, il-ħasil tal-flus, eċetera. Għalhekk intom fil-proposta eh, f'din il-proposta ta' pjanta azzjoni ħassibu ideat konkreti sabiex nkunu nistgħu naħdmu malajr fuq infurzar aħjar permezz tal-odot li aħna għanna bħalissa u anka dan irsir bl-appoċ ta'kom. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna l-Komissjoni u naħseb li nistaw nal-u il-laqatana għawek għallum. Nishtiq infakkarkom l-membri u l-istaff li il-Christmas cocktail tagħna xarba tal- tal-miliet ħassir fil-restaurant tal-JAN ta' dan